l-emenda la direttiva bit-titlu il-proġetti pubbliċi privati effettivi dan huwa taħt l-ambjent dan għattini darba li qed diskutu dan il-punt għalhekk mhux se l-pożizzjoni inizjali tiegħi u uh, la musa nirrepeti l-kontenut ta' test li għanna u dimna. Intkom ta' fu l-iskeda ta' zmin nishtiq najt kem tejm sabiex nisħaq fuq l-importanza ta' dan is-suġġett. L-ewwel qabel kollox il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja eh, kienet qed diskuti il-każ tal-ajruport ta' Salzburg u huma qalu l-importanti li l-ambjent ikun ikkonsidrat din id-direttiva trid tkun maqsuma f'ħafna biċċiet. U kollegi nixtieq ninformakom li f'Kunsill reċenti il-ministri iddiskutew il-kwistjoni u saħqu fuq il-bżonn li l proċedura tkun simplifikata. Ma konniex qed nitkellmu fuq it-titjib tal-proċedura għalhekk kif kont eh, qed ngħid jiena il kunsill tal-Ministri tal-Ambjent reċentament diskutew dan is-suġġett u saħqu fuq simplifikazzjoni tal-proċedura u mhux it-titjib imma tal-kwalità tal-valutazzjoni tal-impatt għalhekk l-istati membri qed jirrikonoxxu li nuqqasijiet fid-direttiva, direttiva mhux qed tiġi implementata kif suppost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 fl-implementazzjoni tad direttiva minħabba l-implementazzjoni dajfa u kważi eh, ma kien hemm xejn pubbliku involut. Il-proposta tagħna għandha timxi fid-direttiva ta' fid-direzzjoni ta' streamlining u għandna nisqu ħafna fuq eh, eh, dan is-suġġett ma nixtieqx noħodilkom iktar ħin Jiena naħseb li il test il test tagħna u ovvjament ir-rapport tal-kumitat tagħna jrid jinkludi l-kwistjonijiet kollha li aħna ddiskutejna nixit nisħaq li dan huwa suġġett importanti ħafna informazzjoni reċenti li jena tajtkom mela qed tisħaq fuq l-importanza ta' dan is-suġġett. Il-President Għandkom xi kummenti hemm xi ħadd li jixtieq jieħu l-mikrofonu il-Kummissjoni Ewropea. Sur Carmelis. Signor President, nixtieq nirringrazzja Sur Humdis għal kummenti tiegħu, għal ħidma tiegħu eċċellenti. Permetti li. Mela nitkellem bl-Inglis fissem il-Komissjoni nixtieq sur Hudis u nisħa fuq dan li ġej u għatkellem dwar is-sentenza reċenti li ħarġet mill-Qorti tal-Ġustizzja dwar l-effetti kumulattivi dan huwa rifless fil-proposta tagħna f'annes l tlieta fejn qed nirreferu mhux biss ġifieri għal ġbir tal prodetti kollha imma attivitajiet oħra jiġifieri qed jiġu konsidrati dawn l-effetti kumulattivi dwar il-parteċipazzjoni pubblika nafu li din il-parteċipazzjoni qed tiġi koperta mid-direttiva proposta ovvjament aħna nilqgħu xi titjib li sar u proposti minn Sur Kudis li se jiġu konsidrati fil-prassi li mis tal-proċess leġislattiv dak li xtaqt. Ngħidilkom li sissa il-Kunsill għadu ma fetaħx id-diskussjoni fuq dispożizzjonijiet li mhumiex koperti mill-proposta tal-Kummissjoni. U aħna nixtiequ li din id-diskussjoni ma tinkludix dispożizzjonijiet oħra kif qed jipproponi sur Hudis li ma ġewx koperti mill-proposti tal-Kummissjoni u li ma ġewx diskussi mill-Kunsill. Jiġifieri li qed iżomm mal-proposta tal-Kummissjoni jekk nagħmlu dan inħoss li se niftħu kaxxa ta' Pandora fejn Eh, dawk eh, li vintaw din il-kaxxa, l-pajis li vinta din il-kaxxa mela se jkun valut u l-Kunsil se jkollu jiftaħ artikli li ħadd għat ma propona li jiġu reveduti, ġifiri dan il-proġess ħajdum ħafna m'għandniex aħna ninsew li kważi spiċċajna fl fl-aħħar tal-mandat tal-Kummissjoni u l-Parlament Eh, hemm ħafna dewmin, eh, konna qed nistennew rapport minn naħa ta' Sur Hudis u aħna nemnu li għanna nipruvaw namlu streamlining ta' dan il-proċess leġislattiv kemm jista' jkun jekk nixtiequ aħna naslu għal stadium li ħajinżam sa l-aħħar tal-mandat tal-istituzzjonijiet differenti hemm ħafna emendi proposti minn naħa ta' Sur Hudis u jista' jadotta approċċ pożittiv eh, fil-passi li jmiss tal-proċess leġislattiv. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Kamlisi, Sur Bastinaro. Sinjora ċerf, titkummenti jiena nilqa l-proposta tal-kollega tagħna Sur Huntis Jena fem kuntent bil-kontribuzzjonijiet tijow. L-ewwel punt li qed jiġġieled favur l-indipendenza sħiħa tal-kumpanija li se twettaq il-valutazzjoni ta' impatt fuq l-ambjent xi ħaġa fundamentali naf li l-Kummissjoni ma tantx kienet kuntenta fil-bidu anke jekk il-Kunsill ma jkunx kuntent aħna se faslu dawk il-kondizjonijiet u taħt dawn il-kondizjonijiet il-professjonali għandhom ikunu indipendenti. Għalek nixtieq nitlob għall iktar kjarifika mir-rapporter ħalibek naċċertaw li l-indipendenza tkun garantita u r-riżultat tal-ħidma li ta' fissir mill-esperti indipendenti għatma ma musa tiġi svidata la il politikanti għam l amministrazzjonijiet u dan huwa mod tajjeb kif nistgħu aħna naqtaw rabta bejn min jinvesti u il-kumpanija li qed tiġi mitluba twetta il-valutazzjoni ta' impatt. Din il-ħaġa mela kienet wiskomplessa. komplessa Jena ferm kontent bil-proposta tiegħu ġifiri meta aħna nillimitaw u niċċaraw iż-żewġ aspetti proġetti li jistgħu jiġu mwettqa mingħajr valutazzjoni ta' impatt fuq l-ambjent li għandhom eh, jena taw lista u għanna li limitawhom kemm jista' jkun mingħajr ma nagħtu wis possibiltajiet ta' lokal manuvrar Hawnhekk hemm bżonn li nerġgħu nisqu l ġala darba dawn il-proġetti għandhom xaqs u marilatati ma' deviza u s-sigurta minħabba natura sensittiva tan-natura l-involviment pubbliku rrid ikun limitat jekk mhux eh, ristrett. It-tielet idea jiena nilqa l-inklużjoni ta' dimensjoni transkonfinali fil- l-valutazzjoni ta' fuq l-ambjent. Din il-ħaġa kienet nieqsa u għalhekk importanti li bil-kontribuzzjoni tagħna bl-MV din il-ħaġa sessi realtà fil-futur dwar il-parteċipazzjoni mill-pubbliku importanti li l-ħaġa tkun vinkolanti u li naċċertaw li il-pubbliku se jiġi mistieden b'mod onest, ġifiri, mux ħbieb tal ħbieb jiġu mistiedna, le Jiġifieri dawk li għandhom impenn, eh, ħadu impenn li huma involuti f'dan il-qasam u wara l-organizzazzjoni tad-dibattiti ġifir qabel mal valtazzjoni tiġi imwet ġala darba ssir il valtazzjoni u mbagħad ma nistgħux aħna nitolbu għall-iktar laqat għax dan ħajam il-proċess kważi impossibbli tkun meħtieġa li naċċertaw it-trasparenza tal-proċess jew inkella li l-informazzjoni ikun hemm l-aċċess għalija u ma mux ma nix norganizzaw laqat kontra laqat għax b'dan il-mod il-, -mod il E, kull darba e, se jkollna bżonn organizzaw fejn il-partiċipanti jistgħu jiltaqgħu nixtieq ukoll li l-kollega jitlob għal laqa bejn ix-shadows ħalli dawn l-aspetti jiġu ċarati u mbagħad għandhom jiġu imresqa l-emendi u l-kontribuzzjonijiet għal rapport jew nixtieq nirringrazzjakom u aħna qed nappoġġaw l-approċċ tiegħek fuq dan ir-rapport. Grazzi ħafna Sur Bastinaro. Uh, so. U uh, we expect your final draft? Aħna qed nistennew l-aħħar abbozz tiegħek u uh, l-iskadenza l-emendi is-seba ta' Mejju Sur Hudim. Grazzi ħafna, Sinjura Ċer, nixtieq ngħid kemtejn fuq eh, dawn l-aħħar kummenti li saru minnaħat tas-sur Bastinaro. Iva, jiena t-nistenna id-dibattitu, l-emendi, għalli bekk nuru x'nixtri u niksbu l-intenzjoni tagħna hija li il-Kumitat ifassal test b'saħħtu nibatu messaġġ ċar b'saħħtu ħalli nkunu nistgħu aħna nsaħħu l-pożizzjoni tagħna tan-negozjati nixtieq jiena nkompli fuq Is-sur Bastinaru l-opinjoni tagħna qed tqajjem kwistjonijiet oħra li mhumiex inklużi fil-proposta tal-Kommissjoni. E, u dawn il-punti mhumiex laqas se tiġi diskussi fil-Kunsill. Id-diskussjoni fil konsil jew fil-Kummissjoni mhux qed jivvinkolaw jew jobbligaw lill parlament Il-Kumitat tal-Ambjent jixtieq eh, jwessa dan id-dibattitu jixtieq jinkludi iktar suġġetti. Issa jekk dana se mm, jiftaħ il-kaxxa ta' Bandora din sura oħra din il-kaxxa fiha wkoll it-tama għalhekk nittama li l-Kunsill se jsegwi l-parrir tagħna se jisma' l-parrir tagħna u se jimxi fid-direzzjoni il-korretta. Grazzi ħafna, Sur Hundis. Tajt iċ-ċer naqbel miegħek nistgħu inqajmu kustjonijiet kemm irridu hawnhekk m'għandniex limitu. Issa ħanitkellmu dwar zbalje eh, possibbli eh, fatika eh, f'din iż-żona u l-ġestjoni tal-iskart. Eh, nixtieq issa nagħti il-mikrofonu lil kellim, grazzi ħafna President, jgħat hawnhekk għattini darba, iva niftakrek eh, tajt iċ-ċer, jiena niftakrek ukoll jgħid il-kellim. Mela jgħan diskutu dan il-kas jomatiko u il-ġestjoni tal-iskart. Ħan itkellem bil-Grek jiena jiena ħejjejt eh, PowerPoint għal għal din id-diskussjoni jiena nixtieq nagħti tweġiba l sur Patis minn mindu kellna l-aħħar laqa il-pjanar beda fl-1988 il-liġi um, saret liġi fil-gexa fl-2003 qed nitkellem dwar il-liġi li għandha bżonn jew se tiġi implementata jew infurzata. E, mela, dana kollu seħ taħt il-gvern ta' Pasok, il-gvern soċjalist, ħafna membri ta' dan il-gvern soċjalist issa għedin eh, il-qorti u għet jiġu akkużati mill korruzzjoni, il-korruzzjoni għalek għedin għawnek il-lum għanna problema l-ilment għandu xaqsam ma tweġiba li jenna rċivejt eh, fit-30 ta' Mejju. Inti għettajt li jekk grupp. Jekk eh, grupp mill-popolazzjoni ma jaqbilx mal pjan il-pjan ma xorta waħda rrit jiġi implementat peress li rridu aħna nħarsu is-sentenzi mill-qorti. Imma il-sistema ġudizzjarja ġiet ingannata f'dan il-każ ta' Juramatiko u eh, miżbliet oħrajn. Informazzjoni inkorretta ġiet użata il-karakteristiċi komuni tal pjanar reġjonali huwa il-fatt li l-iskart imħallat eh, rrid jiġi trattat imma ammonti kbar hemm inkompatibilità eh, mal leġislazzjoni Ewropea kif ukoll b'sens komuni ġifieri hemm żewġ problemi hawnhekk. id-deċiżjoni reċenti mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri hawnhekk fuq l-slide tistgħu taraw ir-riżultati li fl-2007 qed qabil ma' 27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea issa hemm il-Ġermanja tinsab fl-ewwel post mbagħad l-Olanda, l-Iżvezja, d-Danimarka, fil-24 pożizzjoni għandna l-Greċja, mbagħad Ċipru, Polonja u litwania qegħdin wara dawn saru membru fil-2004 u għalhekk ta' sens li l lura fil-każ tal-miżbliet. Fuq dan l slajd tistgħu taraw dejta oħra, eh, dejta ġejja mill-2012 dwar ir-riċiklaġġ u l-ġestjoni tal iskarts b'mod ġenerali. Għal darbohra il-Greċja dal-ura, l-Awstrija, l-Olanda, Danimarka dawn id-din fuq u eh, d-dim, il-Greċja tinstab fl-aħħar pożizzjoni u eh, dawk il-membri li daħlu reċentament, jew iktar reċentament fl-Unjoni Ewropea, eh, qed jimxu aħjar mill-Greċja għalhekk il-Grigi xet jagħmlu sabiex dawna jipproċessaw l-iskart eh, hemm ħafna sussidji li jingħataw ħafna fondi li ġew investiti eh, għall-infrastruttura u l-reċiklaċ. Aħna nirriċiklaw fil-Greċja xin il-pozizjoni tal-Kummissjoni. Għadnet nistenna jena mistoqsija minnant il-Kummissjoni fuq dan il-punt. Mela biex netkellem dwar xi ħaġa oħra. Għetni u għost li sur krim li s-sija ta' unnek illum għal-kemma ta' xtoġiba li tratijaj. Fl-intervista li saret eh, f'gazzetta kotidnali, eh, s sur Demlis fl-intervista għal li dan il-proġett dwar eh, l-iskart mhux ipproċessat dana se jikopri 100% ta' dan l-iskart fiż-żona attika. Jiġifieri mhux jkun emir ir-riċiklaġġ. Dan huwa eżempju ta' riċiklaġġ zero. Umbat, Sur Kamilis u eh, membri oħrajn ta' DG Reggio, it-Task Force u l-Bank ta' Investiment Ewropew marru marru l-Greċja f'Ottubru tal-2012 u huma taw il-kunsens tagħhom sabiex jinbnew erba impjanti għal ġestjoni tal-iskart u reċiklaġġ tal-iskart fl-Attika. Sur Kremlis, inti tista tispjegali l-għala biddilt il-pożizzjoni tiegħek fuq il-pjan għal ġestjoni tal-iskart kif rajna aħna fl-slide liħor il-Portugal kien fil-17 il-pozizjoni mbagħad issa telew għal 15 il-pozizjoni u rapport reċenti naħa tal-Qorti tal-Awdituri qed jitfa id-dubi fuq il-finanzjament tal-pjanijiet li għandhom xjaqsmu mal-iskart mhux reċiklat jiena din l-informazzjoni batta l-Orti Ewropea tal-Awdituri għadnet nistennew tweġiba fuq il-Greċja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 il-kellim kienet jaqraw jikkwota litra mill-qorti tal-awdituri bela aħna se nirċievu tweġiba tas erba ġimgħat oħra fuq dan il-punt u fuq il-ġestjoni u r-reċiklaċ tal-iskart fil-Greċja. Għalhekk din il-petizzjoni trid tibqa' miftuħa il-mistoqsija għall kummissjoni intkom x'għamiltu sissa? dwar il-mizbliet fil-Greċja. Mux qed ngħid jiena li il dawn il-mizbliet mhux ikkontrollati m'għandhomx jingħalqu le, le anzi bil-kontra u dawn il-mizliet illegali jistgħu jingħalqu u jistgħu jiġu introdotti l-organizzazzjoni tajba u reċiklaċ. Umbat f'każijiet oħra fi Fili, karbonari u aromatiko fejn bizbla eh, ġdida se tinfetaħ mela Fili eh, l-ikbar mizbla fl-Ewropa. Għatkom ma tafux kemm il-miljun euro intefqu fuq eh, dan din il-mizbla illegali għanna niddiskutuwa din il mizla forse mux issa imma għanna niddiskutuwa. Sinjuri u kummissjoni, intkom tajtu il-fondi sabiex pjanta ġestjoni għall-iskart jimbena viċin din iż-żona sfortunatament imma imbniet fuq tela, mbagħad eh, kien hemm l-art ċediet u l l-impjant krolla il-Kummissjoni xamlet f'dan ir-rigward. Ma tistgħux tgħidu li sar żball enormi hawnhekk kienet nistenna li ir-rappreżentant tal-Kummissjoni jgħidilna x'inhu l-iżball ovju li sar. Sur Zguros, il-prefect apologizza u għal li u ammetta li kien hemm żieda ta' kanċers u uh, problemi tal-qalb il-nisa timutu f'din iż-żona kif qed tilkom mela dina kienet l-ikbar miżbla issa ma varabki hemm każ ta' tniġġis u hemm ħafna tniġġis hawnhekk u dan huwa żball ukoll ieħor ovju għax saret kontaminazzjoni tal-ħamrija e, kien hemm min bena l-miżbla fuq ħamrija mhux stabbli, jiġifieri waqt li din il-miżbla kienet miftuħa mela l-iskart spiċċa fil-baħar. Il-Kummissjoni xamlet f'dan ir-rigward fuq il-gżira Samos Hemmhekk kien hemm ksur tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament din il-ħaġa rridu mela insaqwa u rridu azzjoni permezz tal-leġislazzjoni Ewropea. Mela ġara fil-kas ta' Samus din il-miżbla imbniet fuq sit eh, bl-isem ta' Izmita iċ-ċer qed tajt Iva jiena nista' nifhem l-importanza ta' kliet tajt e, il-ħin imma huwa e, limitat e, qegħdin hawnhekk sabiex nitkellmu dwar rematiko biss mhux il-miżblit l-oħra. Il-kellim Iva ħankompli mela nitkellem fuq dan is-sit mela. Sit imbena f'żona partikolari fuq ravin u tistgħu tarawa hawnhekk mela xiġi kull darba li tagħmel ix-xita fiż-żona qed nurikom mela il-bajja dej il-jomatiko u l-iskart jispiċċa fl-ilma. Apparti mill-korrespondenza mill-litri li kellna ma' awtoritajiet differenti dwar il-bidja f'din iż-żona issa hemm ittra hawnhekk quddiemkom tal-2005 li urew li eh, kien hemm żewġ xmajjar żgħar li kienu qed iġorru l-iskart mill-miżbla sal-baħar kien hemm studji li saru minn akademiċi differenti u l-konklużjoni kienet jingħaqbad il-ment mill-Ingilterra fejn ngħix jiena is-Sur Mergos mela mela nsemmi id-direttur tad-direttorat huwa mar jagħmel kontrolli fuq il-post u dina il-konklużjoni Ottubru tal-2012 il-konklużjoni tal-ispettur għall-ambjent li wera in-nuqqasijiet tal-istudji. Sur Koninjotis. li qed iġorru l-iskart eh, sal-baħar tista' tikkommentaw intkom u mbagħad il-popolazzjoni lokali ippruvat twetta id-drills eh, esploratori imma ġew mwaqfa imma dana eh, sinjur ma tażbux li dan huwa żball ovvju il-Kummissjoni xamlet qabel ma nagħla nixtieq mela naqra din l-ittra bil-mod ħalli l-interpreti jkunu jistgħu jittraduċu għandi l-informazzjoni dwar l-awtorità li eh, ħadet ħsieb li l u li dana Eh, aċċertaw li dan sar u eh, meċifri li jena ħadd nistgħu naraw li interessanti li nisqu fuq it-tweġiba tal-Ministru tal-Ambjent li hemm miktub li l-istudji ġeoloġiċi ma jqawx taħt ir-responsabilità tagħna l-autorità speċifiċka qed tgħid li aħna mhux responsabbli għal dawn l-istudji tal-ġeoloġija u mbagħad awtorità oħra pubblika għalet li laqsuma eh, huma kompetenti sabiex xiwet u l-istudju ġeoloġiku li kien eh, marbut mal-LIA. qed imorru kontra mela l-għazla xjentifika ta' sit l-autorizajiet qed jgħidu li mhumiex responsabbli. Għalhekk dan jfisser li l kunsill tal-Istat Grek u d-deċiżjonijiet tagħhom eh, ġin mill-2007 eh, dawna mandomx bażi il-Konsil tal-Istat li jiġi ingannat mill-autoritajiet Gregi. L-autoritajiet li taw il-permess. Umbat kien hemm awtorità oħra li jattajt hawnhekk f'dan id-dokument eh, Sur Gikis eh, aħna mhux inkarregati li namlu il-tħaffir tal-art esploratorju. Żball ieħor. Iva, ma t nitkellem dwar il-passat, imma sfortunatament dan huwa rejat ekoloġiku. Ma tallimna xejn, sfortunatament ma tallimna xejn. Il-Kummissjoni x'inhi tagħmel f'dan ir-rigward? Ovvjament, deċiżjoni 85-337 qed tgħid li ma l-intervjeno, l-awtoritajiet Ġermaniż ma jistawx jikkontrollaw daw Grigi, eċetera, eċetera. Dina birokrazija enormi ir-riżultat aħħari, rejat ekoloġiku nixtieq nagħlaq billi ngħid li l-Greċja qed tbati minħabba l-memorandum. Ovvjament mhux qed niddiskutu dan il-memorandum illum, issa qed nistennew riformi kbar ħalli bekk nkunu nistgħu inħallsu lura id-dejn tagħna. Imma għandna nibdew bil-ġestjoni korretta tal-iskart sabiex um, nifrankaw il-flus, hemm minn wettaq suicidju minħabba il-memorandum. Ma nistgħux aħna nibdew bil- bħala l-ewwel pass bil-ġestjoni tal-iskart il-Qorti Ewropea tal-Awdituri taw sentenzja mbagħad hemm l-IA għal l fejn saru żbalji kbar dan il-proġett għandu jitwaqqaf. Grazzi ħafna. Maggi, nasinekis. Grazzi, Sur Giges. Jina żgura li l-Kummissjoni tixtieq titkellem. Sur Kuniniotis. Grazzi, Signora President. Kif il-koll nafu, l-ġestjoni tal-iskart mhux biss fattika ma fil-Greċja kollha kemmi u ta' priorità li lilna għandna nsibu soluzzjoni issa sabiex nipproteġu l-ambjent u s-saħħa pubblika. Il-petizzjoni tal-lum ġi diskussa f'Diċembru 2011 hawnhekk fil- kumitat tagħkom u dak iż-żmien il-Kummissjoni grazzi għal tweġiba supplementarja tagħha fl-2012 kien spjegat ir-raġunijiet għaliex hemm bażi għal ksur tal leġiżlazzjoni Ewropea. 99, 31, 2008 jew 2011 għalija IA mentri tal-2008 kienet għall-iskart il-Kummissjoni Ewropea fl-2004 u 2008 fetħet żewġ każi sabiex titratta l-każ grammatiko u kienet ikkonkludiet li ma kienx hemm ksur tal-leġislazzjoni Ewropea. L-Kummissjoni għadha marċevitx aktar eh, informazzjoni dwar xi ksur illi jista' jkun hemm u li jmur kontra l-pożizzjoni inizjali tagħha. Bekk jina nista biss ninformakom dwar l-iżvilupp tal-każ qudiem il-qorti tal-Greċja fi grammatiko fil-Mizbla dwar il-Mizbla diġa tliet sentenzi Tnejn mill-Kunsil tal-Istat fil-2007-2012 u waħda mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tlet deċiżjonijiet jaqblu mal- kundanna tal-proġett imbagħad kien hemm każ ieħor kundanna oħra quddiem il-Qorti tal-Ewwel Istanza fatene madonna kollu fl-Lulju 2011 il-sentenza ġiet rifjutata dwar dan il-proġett u bekk il-qorti ħalliet il-proġett sabiex dan jitkompla il-municipju ta' Maraton u l-popolazzjoni lokali referiet il-kasal darboħra oħra Qoddim il kunsel tal-Istat wieħed kien dwar is-sospensjoni tal-proġett u liħor dwar il-kanċellazzjoni tiegħu. Madana kollu l-ewwel każ ġi rifjutat imbagħad id-diskussjoni dwar il-kanċellar tal-każ u tal-proġett kella ssir fid 10 ta' Marzu 2013 ma nafx jekk dan ismiħġiex post post ma nafx meta l-Kunsill tal-Istat ser jarrafna bid-deċiżjoni tiegħu. Madana kollu l-istess Kunsill tal-Istat rifjuta il-menti simili. Bekk us probabbli l konsil tal-Istat fil-Greċja ser jagħmel ser jieħu l-istess deċiżjoni. Hemm żewġ kwistjonijiet f'dan rigward l-ewwel net ħadd ma jaf dan l-istadju ser tkun il-kapaċità tal- eh, sabiex il ta' grammatiku tibda timbena. L-offerti, tenders, diġa bdew u dal-waqt ser inkunu nafu x'in il-kapaċità jena dan qed ngħidu għaliex irridu nqisu wkoll ir-riċiklaġġ, ir-rata ta' riċiklaġġ illi trid tinkiseb. Issa ser inwieġeb għal mistoqsija dwar x'tagħmel il-Kummissjoni bl-pjanar ta' ġestjoni, dik mhix responsabilità tagħna, imma huma l-awtoritajiet tal-Greċja illi jippjanaw kif ser jagħmlu ġestjoni tal-iskar fi territorju tagħhom. L-ippjanar reġjonali huwa jikkonċerna erba' miżbliet. Ir-Repubblika Griga ma tibdilx l-ippjanar u flok miżbla fi grammatiko tista' tiddeċiedi li tibni faċilità ta' inċenerazzjoni dan ma jistax isir il-Komissjoni meta tirċivi ilment dwar eh, mizbla li ma taħdimx. Tajjeb, i ovvjament intervjeni, aħna kena l-kas karvurali. U bosta kazi oħra illi aħna edin niddiskutu. F'Mejju 2012 aħna deċidejna illi Nireferu każ kontra l-Greċja dwar il-misbliet illegali kien hemm proċedura ta' ksuri l inbdiet Jekk il-qorti taqbel mal-Kummissjoni, il-Greċja ser ikollha tħallas sanzjoni u sanzjoni diġà l-għada li tiġi eh, pubblikata s-sentenza. il misbliet illegali ovvjament għandhom l-ewwel net jingħalqu u l-iskart solidu tal-municipju għandu jittieħed faċilitajiet xierqa. Sabiex nikkonkludi, nixtieq ngħid li aħna ċefejna dokument kol mill-Parlament Ewropew 453 dot wieħed disa erba dan huwa bl-Ingliż u sena naqra bl-Ingliż dan id-dokument tal-15 ta' settembru 2011 illi u intitolat mannġjar ta' l-iskar fl-Europa problemi u l-lenin u l-ħjar prassi dan għam il-Parlament Ewropew il direttorat Ġenerali tal-Affarijiet Interni u jgħid informazzjoni disponibli tissuġġerixxi illi l-sit tal-Misba ta' Grammatiko u ċentru ta' ġestjoni tal-iskart huwa tentattiv serju sabiex eh, inqas l-impatt fil-Greċja, skont l-informazzjoni li l-autoritajiet qed jippruvaw isibu l-aħħar soluzzjoni għal problema diffiċli sabiex dan ikun f'konformità mar relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ser naqlaq bil nerġa' nitkellem bil grik l-aħħar punt tiegħi dan. Bosta diskussjonijiet illi aħna kienna smajna dwar bosta studji li waslu għal konklużjonijiet differenti Jien nixtieq infakkarkom illi dan ġie meqjus mill-Kunsill tal-Istat u għandna l-Università Nazzjonali Teknika ta' Ateni illi tisħaq illi l-proġett ta' grammatika huwa proġett tajjeb. U apparti minn hekk huma sitra jgħidu illi jekk il-proġett ma, ma jaħdimx ma joperax fil-Greċja dan jista' jkun riskju kbir għal Greċja. Grazzi, Sur Konjotis, issa sur Huntis. Signora President. Nistan nitkellem? Iva. Ixtenajt kemtejn dwar il-kas, serin zon fil-qosor. kolli nikkummenta, nixtieq nikkummenta dwar dak illi qalet il-Kummissjoni jiena mort żort il-sit, il-post, rajt x'qed jiġri meta tagħmel ix-xita u sirgigas Gigas għandu raġun hekk qed jiġri hekk ġara f'din iż-żona. U proġett problematiku u bekk aħna ser morru il-Greċja. Issa l-Kummissjoni bit-tweġiba tagħha anke illum qed tirrifjuta illi tieħu pożizzjoni dwar is-suġġett ewlieni tal-petizzjoni Missur Papa Dianopoulos, il-Komissjoni mhijiex qed intervjeni. F'każ fejn qegħdin naraw żball ovvju jiddispjaċini imma l-Kummissjoni isa qed tinjora l-problema. Il-kwistjoni mhix ser jiġri wara illi il-pjan jibda jaħdem, jibda jopera, il-kwistjoni waħda totalment differenti il-Kommissjoni mhux qed twieġeb għal kwistjonijiet l-aktar kritiċi kif qal Sur Gigel. Il-mistoqsija tiegħi hemm ksur tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni meta? Il-perjodu ta' validità tal ia ġi estis il-pożizzjoni tagħna hija iva hemm ksur il-leġiżlazzjoni ma ġietx meqjusa meta l-validità ta' il-periodu ta' validità tal ia GSTs. Din hija problema burokratika. Il-Komissjoni semmit il-sentenzi deċiżjonijiet tal-qorti iżda nafu illi dawn il-każi meżaminawx is-sustanza tal-każ u ma trattaw biss il-proċedura dan qed jinganna taqarraq bil-kumitat tagħna m'hemmx sentenzi fuq is-sustanza u għalhekk jekk invokaw dawn id-deċiżjonijiet eh, tal-qorti dan żgur mhux se risolvi l-problema tagħna imma taqraq bina mbagħad hemm il-rapporti mill-spetturi tal-ambjent għanna ser niltaqgħu ma' daw il-persuni fil-Greċja u l-ispetturi tal-ambjent ser jikkonfermaw il-pożizzjoni tiegħi. dan l-isfond jiena għall-inqas nistenna li l-Kummissjoni tipprova twieġeb għal din il-petizzjoni. L-argument illi l-autoritajiet tal-Greċja huma biss dawk li huma responsabbli mill-għażla tas-sit din mhijiex tweġiba darb'oħra. Dak li qed nipprova ngħid huwa li hemm żball ovvju hemm ksur tal-leġiżlazzjoni u bekk il-Kummissjoni jeħtieġ illi tintervjeni. Nibżal li l-pożizzjoni tal-Kummissjoni hija burokratika u mhix qed tipprova issolvi uħut mill-problemi li qed iffaċċja il-Greċja il-President, dan irdu niddiskutuh fil-Greċja, mhux hawnhekk, is-Sur Kremlis mill-Komissjoni. Signora President, grazzi. Il-kompetenza fi dan diġi Ambient taqa taħt il-taqsima ta' surkun injotis. Jiena xorta waħda xtaqt ngħid kelmtejn sabiex nirreaġixxi għal dak il qal Sur Giges. Kif il-koll tafu il-problema fil-Greċja dwar ġestjoni tal-iskart mod partikolari fil-reġun ta' Attika illi ila maħna la xar snin aktar minn 10 snin hemm pjan għal reġjun ta' Attika sa mill-2002 ġi revedut fl-2006 m'hemmx aċċettar soċjali jew postijiet fattika m'hemmx aktar postijiet għal ġestjoni tal-iskart apparti dawk l-erba' postijiet illi ġew identifikati għal eh, faċilitajiet ta' ġestjoni tal-iskart. Jekk aħna ser nibdew innaqru minn dawn l-erba faċilitajiet, is-sitwazzjoni se tkun illi l-iskart ta' attika ser ikollu jiġi esportat għal reġuni oħra fil-Greċja u kontrarjament għal prinċipju ta' prossimità illi jgħid illi hemm bżonn ta' ġestjoni tal-iskart fejn l-iskart jiġi prodott, apparti minn hekk il-punent tal-attika fil-punent tal-attika ser jingħad illi aħna qed nagħmlu ġestjoni kollha ġestjoni sħiħa tal-iskart fil-waqt li l-oħrajn fil-attika tal-vant mhux qed jikkontribwixxu għal dan l-isforz kollettiv. Issa, il-pjan ta' ġestjoni tal-iskart jinsab hemmhekk u identifika il-postijiet. Kien hemm erba sejħi tal-offerti illi imbdew u dan ma jfissirx illi il-kwantitajiet ser jiġu definiti meta jiena għamil sqarrija personali billi qed illi bżonn ta' skart alimentari sabiex il-faċilitajiet jaħdmu dan ma jfissirx illi wieħed mhux ser iżomm mal-miri ta' riċiklaġġ. Meta tiġi biex tevalwa l-proġett, il-Kummissjoni aħna ser niżguraw illi l-ewwel ħaġa li għandha tiġi approvata ser tkun illi l miri ta' riċiklaġġ jiġu isodisfati u l miri huma ta' 50% sal-2020 u sal-2015 hemm obbligu legali illi ser ikun hemm bżonn ta' erba eh, postijiet separati ta' ġestjoni u ta' separazzjoni tal-iskar tal-plastik, alluminju fost l-oħrajn. Aħna ser inkun qed nagħmlu monitora se dan kollu u l-ebda faċilità mu ser tkun akbar mill-li suppost għaliex inkella ma jkollix l-iskart neċessarju sabiex topera u l-miri ta' riċiklaġġ irdu jiġu sodisfati. Għalhekk għalissa m'hemm l-ebda biża illi kull faċilità kofinanzjata mhux ser iżomm mal-miri tagħha u ġala darba proċess imbeda u għaddej bħalissa hemm dialogu kompetittiv illi ser jiddefinixxi il-kwantitajiet ta' skart għal kull faċilità ġala darba tneħħew il-kwantitajiet li korrispondu għal miri. Issa, l-kummenti tal-kollega huma leġittimi. Aħna nixtiequ ngħidu illi riċiklaġġ mhix xi ħaġa illi tibda mill-lum għal Jiena ili niġġielet sabiex ikonna eh, boros tal-iskart separati fil-djar u kol kompost fil-galleriji ta' dak li jkun. Imma din teħtieġ bidla fil-kultura, teħtieġ ċertu għarfien edukazzjoni u xi darba tiġri titwetta imma ma nistgħux indaħlu riċiklaġġ fil-Greċja meta l-iskart ser ikun fit-toroq u xi ħadd irid jagħmel ġestjoni tiegħu l-aħħar punt. Jekk inti trid li jkun hemm soluzzjoni radikali e jew nibnu inċeneratur enormi fili jew fjosja fejn aħna diġà għandna faċilitajiet ta' ġestjoni tal-iskart sabiex aħna naħarqu l-iskart kollu eħruq kbir u niproduċu l-elettriku diġa hemm faċilitajiet bħal daw fl-Olanda. ma aħjar fil-ġerarkija, aħjar mill-landfilling, imma jekk ngħidlek dan, inti u surġu inti ser tgħiduli illi ma tridux li kun hemm inċinerazzjoni fil-Greċja, ejja nkunu realisti jew nagħmlu monitoraċ tal-proċess li għaddej bħalissa. U proċess tal-Kummissjoni mhux ta' diġi Ambjent diġi reġo allokat fondi għal faċilitajiet ta' ġestjoni tal-iskart u aħna irridu nużawhom bl-aħjar mod hekk kif wasanna fit-tmiem ta' dan il-programm ta' pjanar dawn il-faċilitajiet ta' ġestjoni tal-iskart irridu jinbnew mhux ser ikunu kbar aktar mill suppost irridu jagħmlu riċiklaġġ, composting, biogas separazzjoni tal-iskart u bekk memx biżaq li dak li se finanzja l-Kummissjoni Ewropea ser imur kontra l-għanijiet tagħna. Għaliex għan qegħdin nagħmlu monitoraġġ għal ta' dan. Grazzi, Sinjora President. Grazzi, kellim għal jmiss. Jiena nixtieq ngħid illi wara illi smajt l-interventi kollha tal-lum. Jiena nħosni kompletament mhux marfa bl-affarijiet li qed jiġru għaliex intervent wieħed jikkontradiċi l-ieħor. Intom qed tgħidu illi kien hemm smieħ f'Marzu fil-qorti fil-Greċja u jiena waħda minn erba MEPs illi ser morru l-Greċja fl-aħħar ta' Mejju nistaw nittamaw illi ser ikun hemm deċiżjoni tal-qorti li tittieħed wara dak iż-żmien sa fejna fien din ma titrattax biss is-sustanza imma l-proċedura biss mitlufa ntlifta hawnhekk. Ser ikun hemm deċiżjoni xierqa domestika dwar kwistjoni iva jew le. Din hija l-ewwel mistoqsija tiegħi għar rappreżentant tal-Kummissjoni It-tieni net mhix mistoqsija. Jekk inti qed tgħid illi aħna ma nistgħu nagħmlu xejn, ma nistgħux nibdlu s-sitwazzjoni b'mod radikali, ma taħsbux illi kienem ksur tal-liġi Ewropea sa fejjid li jena iva kienem Imma jekk intom ma taħsbux li kien hemm ksur aħna ma nistgħu nagħmlu xejn, għax intom ma tistgħu tagħmlu xejn, urdu noqogħdu nistennew sal-2020. Seba' snin sħaħ, forsi xi ħaġa xi darba titranġa jew tmur għall-aħjar jiena naħseb li l-missjoni tagħna fil-Greċja ser tkun ta' siwi aħna nistgħu ninfluwenzaw il-proċessi jekk inti ma taħsibx bħali. Jiena nixtieq nisma' aktar argumenti minn ħatijak. Sissa kull marrit jgħat weġiba minn ħatijak. Grazzi, signora Zdanoka. Is-Sur Angurakis. Ακούγοντα του εκπροσώπου τη Επιτροπή, ανησυχίε μου για. President, ser nżon fil-qosor, jiena smajt l-Kummissjoni Ewropea u issa jina aktar imħasseb. Dwar il-kwistjoni l-għażla tal-post, tas-sit, jiex għażla tajba jew le, ma smajna xejn ma qalet xejn il-Kummissjoni Ewropea. U ma kella lebda tweġiba għal kwistjonijiet l-oħra il għaljem sur Gigas. It-tieni net ejjew noqogħdu aktar attenti. Jiena smajt l-argument li fil-Greċja ħadd ma jrid il mizbliet wara bibu Dan mhux argument daqshekk tajjeb iridu inwieġbu il-mistoqsijiet reali. Il-Kummissjoni hija familjari ma' din il-problema, ovvjament huwa loġiku huwa naturali illi il-persuni li jgħixu fiż-żona ma jridux pjanijiet fiż-żona tagħhom illi jistaw jigravaw l-kondizjonijiet ta' xin tagħhom nafu li grammatiko jasposta għal nirien, tal-foresti, għal ċedimenti tal-art. Ovvjament smajna dwar xqalet l-Università Nazzjonali Teknika ta' Ateni, imma għaliex il-popolazzjoni mhijiex konvinta. Forsi, għaliex aħna ma smajna xejn dwar il-kwistjonijiet reali. Jiena nemmen illi dwar kwistjonijiet reali il-poplu, il-popolazzjoni lokali għandhom raġun. Sabiex inwieġeb għasur kunjotis huwa qal illi huwa ma jafx kemm kem se jkun hemm skart li ser jiġi trattat fi grammatiko, qegħdin nitkellmu dwar 72,000 tonellata fis-sena għanna impjanta kompost ta' 40.000 tonnellata fis-sena. Jarref 127.000 tonnellata fis-sena u koll l-endfil illi ser titratta l-istess kwantita. Wa, qed jgħid illi il-Grigi huma boloħ ma jafux ma jistgħux jirriċiklaw Il-mistoqsija tiegħi ser ikun qed jagħmel raba impjant fil-grammatiku dwar ir-riċiklaġġ tal-plastik jekk huwa jaħseb li l-Griegi mhumiex kapaċi jirriċiklaw u ma jirriċiklawx. Ħafna universitajiet u akademiċi u laboratorji Dini għal-Università Nazzjonali Teknika ta' Ateni, hija fakultà għall-inqas tal-Università Nazzjonali Teknika għandna professuri illi qegħdin jiffirmaw din il-pożizzjoni, tliet professuri differenti qablu ma' din il-pożizzjoni. X'taħseb dwar dan sur Kremlis? Għaliex inti ma semmix ukoll l-istudji mill-Università Nazzjonali ta' Ateni, mhux dik teknika, l-Università Nazjonali. U xinejdu dwar Karvunari, in-naħa l-oħra tal-Munita. Forsi irridu naddu l-kelma li sur Papadopoulos li jinsab eh, miegħi llum kumpanjani Il-Kommissjoni Ewropea Iżom ma l-autoritajiet grigi minkejja l-izballovjum, minkejja nidġis, u jien nixtieq infakkarkom illi l-prefetta Karvunari ġi akkużat minħabba l-korruzzjoni marbuta ma l-istudji ta' l-IA. E Jiddispeċini nimmen fenomenu kbir ta' korruzzjoni hemmhekk il-President. Il-korruzzjoni mhijiex marbuta mal kwistjoni qed niddiskutu llum, illum qed niddiskutu il-fatti. Hemm ksur iva jew le din hija l-mistoqsija, din il kwistjoni li qed niddiskutu llum. Isur Bostinar. Președinte, se dovedește încă o dată fatalitatea a fost într-adevăr jekk kellu jkun hemm kas ta' fatalità din ġiet inventata fil-Greċja. U nejtek bħala Rumen u bħala ħabib tal-Greċja, persuna li tħobb il-Greċja ħafna, das tħobb il-pajjiża stess. Nixtieq nagħmel kommenti u minnu li fil-Greċja kif ukoll f'każijiet ta' stati membri oħra l-Italja jew minn pajjiżi stess ir-Rumanija m'hemmx il-pjanar strateġiku f'dak li għandu xaqsam ma t-mexxija u l-ġestjoni ta' skart din ovvja imma ħadd mill-Kummissjoni Ewropea u lanqas ħadd mill-Greċja mu inkwetat dwar dan. U wkoll ovvju li għavolja il-Kummissjoni Ewropea għandha strateġija li għandha lan il-żid ħafna il-perċentwal ta' materjali trattat ta' skart biex jiġi prodott enerġija l-qoddim fost affarijiet oħra, fi fil-kas tal-Greċja din l-istrateġija għada kważi ma daħlietx u qasbis ġiet implementata u forsi l-Komissjoni tista' taħseb li din hija dikjerazzjoni mhix ġusta u mhux sew maraw l-istampi dawn huma stampi illi huma sistematiċi fil-prova tagħhom ta' sempliċiment jinjoraw din l-ispirtu ta' riċiklar. Kif tistaw tgħid li eh, li f'misbla u tpoġġi il-materjal fil-mizbla u mbagħad il-materjal il-materjal eh, jiġi jispiċċa fil-baħar u ħadd ma jgħid xejn. Din hija qed eh, jinjoraw eh, b'mod ċar meta naraw mizbla barriera illi tkun qed iċċaqalqu il-ħamrija tiċċaqalqu it-trabi it-trab u xar xorta ta' autorizza il-bini ta' din il-mizbla. Dan assolutament mhux sanzjonat mill-Kummissjoni Ewropea u mem nebda ċaqliqa biex nibdlu s-situazzjoni mill autoritajiet Griegi. Il-konklużjoni tiegħi wara li rajt dawn l-istampi grammatiċi, il-Greċja hija pajjiż turistiku. U l-ass tal-importanti tal-Greċja u l-patrimonju tagħha. Il-Greċja għandha suppost tkun l-iktar difensur feroċi għal ftaħna li x'jaqsam għall-ambjent Imma situazzjoni bħal daw waslu għal stampi eh, terribli bħal dawk li rajna aħna u għandi messaġġ sempliċi għal Komissjoni Ewropea. Qed nitkellmu fuq flus Ewropej hawnhekk qed nitkellmu fuq flus Ewropej, qed nitkellmu hawnhekk fuq standards Ewropej, hawnhekk qed nitkellmu fuq livelli Ewropej fuq standards ta' riċiklar li mhumiex qegħdin jiġu rispettati u l-Kommissjoni qed tagħtina tweġibiet eh, mill-ġenna li skont dan il-tweġibiet ir-realtà li huma din jaraw fil-Greċja huma differenti minn dak li jaraw fi Brussell emmin jgħid li minn attika l-iskar ta' trid tiġi trasportat fi gżejjer oħra. Fl-Albanija din diskutu eh, referendum biex ma jippermettux min jimporta eh, min idaħħal f'pajjiżhom eh, skart u dan fl-Albanija u fil rumanija per eżempju diħel skart importat mill-Italja fost porti fost pajjiżi oħra. Għamlu x-xogħol tagħkom għalhekk qegħdin hemm intom. U hemm azzjoni toħra minn għatan hemm bżonn li waqfu din il-katina bla tmiem ta' irregolaritajiet. Grazzi ħafna. Nesiguro, jinesiguro ta' matmu polla per. M'hemmx dubju li aħna għandna ħafna x'nitralmu għadd. Uh, eh, no, I, want to assure Mr. Bostinaro that the European Commission is doing uh, it. I'm jina zgur illi il-Kommissjoni għedha tagħmel ix-xogħol tagħha sew, it-tieni hemm programm ta' pjanar fil-Greċja xuħut iva jridu jiġu riveduti fih dan id-direttiva l-ġdida għal-attika pjan ta' ġestjoni tal-iskart sa' mill-2003 ġi rivedut mill-2006 ġi dejjem approvat minn kull gvern u ġi konfermat mill kunsil tal-Istat bħala deċiżjoni tal-Kunsil tal-Istat li kienu qed inħarsu lej sustanza tant kien hemm każijiet fil-Greċja li hemm aċċess enormi għal ġustizzja kulħadd jista' jmur quddiem il kunsill tal-Istat li huwa l-iktar li hija l-iktar qorti eh, għolja fil-Greċja u l-Kumitat tal-Petizzjonijiet huwa konxju ta' dan ikollu imħallef li għandu kompetenza kompetenza eh, nazzjonali fuq liġijiet eh, Ewropej huwa l-imħallef l-imħallef nazzjonali qed namlu eh, ratmijiet bħalissa qed namlu investimenti li huma ola ola fil-ġerarkija tal diskart li qed iqilu Griki huwa li hemm l-Greċja huwa pajjiż kbir li hemm biżejjed spazju biex ikun hemm eh, eh, organizzazzjoni ta' dawn ir-radam, postijiet tar-radam u hemm ukoll program ta' inġenerazzjoni eh, għall irkopru ta' enerġija bħala fondi Ewropej xejn ma ġie minn fuq. Ħajkun hemm dialogu kompetittiv irridu naraw xem xi jsir iżjed biex jiġi konfinanzjat il-kwantitajiet ħajġu definiti u studjati u ħajkolna teknoloġiji li jkunu state of the art li jistgħu miftuħin eh, f'sejħa l-offerti. Jiġifieri din mhix kwistjoni ta' CRF imma SRF. Ħadd mhu se jgħidlek illi dak li aħna niproduċu għa SRF daw impjanti aktarx jipproduċu IDF imma rridu naraw l-IDF kif ħatiġi ġestita Naf li mal-Unjoni Ewropea kollha dawn l-impjanti jipproduċu u mal-IDF li jridu jiġu maniġjati u huwa fuel sekundarji jista' jiġi jintużat fil-proċess ta' seme plants jew inkar produzzjoni ta' enerġija. Grazzi, Sinra President. Grazzi. Ovvjament wara żjara tagħna f'dal post inkun nistgħu nerġgħu inqajmu din id-diskussjoni. Allura il-petizzjoni ħad tibqa' miftuħa. Is-sur tuti sandu l-kelma. Fuq is-suġġett simili li jmiss. Ό,τι αφορά με το ζήτημα που Il problema filamatiko. miex bot wisq mill-problema li għanna fal-wiva. Għedin nitkelmu fuq il-protezzjoni għall-ambjent fil-Greċja, dan huwa l-punt, dan huwa s t tagħna. U l-politika popolari tal-gvern ta' tripartit fil-Greċja u l-politika fl-Unjoni Ewropea jmorru kontra b-mod mill-iktar mill-lar kontra drittijiet tan-nies. Dejjem ikun l-ambjent jiperikola is-saħħa pubblika, jiperikola l-ambjent u jiperikola il-ħajjiet tal-ħaddiema. Eżempju ta' politika daqshekk popolari. huwa umma il-problemi ta' il-problemi ambjentali li jinsabu daw ir-reġjuni fil-Greċja. Il-problema tal-ħaddiema fil-żona ġew eh, saru iktar mill-qar b'daw ir-raġunijiet. Fl-aħħar diskussjoni armajn sena u nofsilu fil-tan dan il-komitat għal dejta uffiċjali f'analiżi xjentifika li edha fl-idejn fil-municipalità lokali u kif ukoll fil-dokumentazzjoni. Ma fih dan il-Ministeri Grigi. Nista' ngħid dan li ġej l-ewwel. L-ewwel hemm nuqqasijiet kbar fl-infrastruttura pubblika f'dak li għandu x'jaqsam per eżempju kol e, e, fost affarijiet oħra e, ilma li mhux tajjeb għax-xorb, dan ilma mhux tajjeb għax-xorb imur kontra s-saħħa tal-bniedem fuq l-internet jisibu data eh, dwar il- data u komunikazzjoni minnaħa tal-autoritajiet dwar li maftan din iż-żona f'dan fl-2013 allura intom hemmhekk taqraw u ssibu provi għaliex l-ilma f'dan din iż-żona mhuwiex tajjeb għall konsum tal-bniedem. Minflok ma jieħdu miżuri biex jisolvu l-problema l-awtajiet lokali qed jagħtu iżjed liċenzji biex jimbnew iktar lokandi li jinkludu il-kumpanija man Compass u meta il- in-nies m'għandhomx il-matajja għax xorb allura il-gvern lokali kif ukoll ir-reġjun minn din iż-żona minflok ma jippruvaw E, minn flok ma jippruvaw jirranġaw is-sitwazzjoni qed nitkellmu dejjem fuq din iż-żona griega ta' Ermioni fil grigal tal peloponezja qed iżjed jinbnew lukandi eccetera Il-kumpanija li għandha l-intenzjoni li tibni e, korsa tal-golf allura kwantitajt enormi ta' ilma jridu jintużaw u jimbelaw u din u bena impjant allura li ħajmur kontra l-ambjent f'din iż-żona t Aħna preparajna erba' minuti ta' video li jurista jurikom l-iżviluppi reċenti f'din iż-żona. Il-ħaddiema lokali ħadu l-affarijiet fidejhom kif tistgħu taraw f'dan il-video qudiemkom iktar minn 45,000 eh, tunnellata ta' skart ġew mormija fil-Stabros fil-municipalità fil ta' Ermioni. Allora popolazzjoni lokali et din il-mizbla eh, kif tistgħu taraw f'dan il-video Hemm diversi eh, miżbliet miftuħin f'din iż-żona qed nitkellmu fuq eh, rimi ta' skart li mhux qed ikun kontrollat dan ir-rimi. Ovvjament, hemm impjant ta' sewage treatment eh, l-awtorità kompetenti kompetenti fil-Grigal tal-Peloponezja għamlet eh, verifiki fuq il-post u stabilixxiet li din tal-impjant mhux qed jopera fuq il-bażi jew konformita tal-liġijiet u regoli applikabbli. Hemm problem oħra importanti ta' min isemmi dwar ir-rimi anzi l-operat bla kontroll ta' ta' dawn l kien sejħa irtzijiet tal-ħut, il-fish farming. l-autoritajiet reġjonali kompetenti jammettu illi dawn ir-rtsiset tal-ħut issa kibru b'mod illegali minkejja dan huma mamma ħadu l-ebda miżura biex e, jikorreġu din il-problema. Jider il-Komissjoni Ewropea għandha l-intenzjoni biex iżżur il-Greċja u da jinkludi il-municipalità li semmejna, il-municipalità ta' Ermioni. Irrispettivament minn dan, nixtieq nati anzi nesprimi tħassib tal-popolazzjoni lokali jemmek ta' sajjeda, tal-bdiewa, il-professjonisti, dawk il ħaddim li jedin fl-industrija tat turizmu, dawk kollu ma kon imħazba li situazzjoni fil-zona xdelwat. Tesplod, tesplodi. L-Unjoni Ewropea u l-Kommissjoni għandhom jerfaw responsabilta' Għaliex, għalix huma għenu eh, għenu kienu kompliċi flimkien mal ma dawn mal-gvern nazzjonali favur l-interessi kummerċjali lokali tem. Ovvjament, dawn hemm kwistjoni wkoll ta' fondi eh, eh, tal-Unjoni Ewropea. U li rridu nagħmlu huwa illi dawn l-attivitajiet li jmorru kontra l-kwalità tal-ħajja tal-ċittadini hemmhekk u attivitajiet li jmorru l-kontra ta' kontra l-ambjent hemmhekk jiefu. Waqaf spiċċalek il-ħin kjoġbok, minutu tin minut oħra kjoġbok. Kelli moħra kollha tkellmu kemm riedu. Mela, il-diskwissjonijiet fundamentali il-Kummissjoni Ewropea u l-komitat tagħna ma jistax joffri soluzzjonijiet. Imma irridu niddefendu l-popolazzjoni lokali. Irridu nippruvaw ilma li ma jqumx il-flus li l-pestiju jista' jkun minn kulħadd u jkun tajjeb għax-xorb permezz ta' l-iżvilupp ta' sorsi tal-ilma lokali. L-ilma huwa E, prodott biex najtek prodott ta' popolari um, u nis mandomx jonfqu l-flus għalih. Umbat u l-impjant li semmejna bżon li jinala u l-ambjent hemm bżonn ikun ristawrat kif kien qabel u jkun hemm riabilitazzjoni. Sist aġenzija ta' ġestjoni tal-iskart hemm bżonn e, e, tkun hemmhekk blajnuna tal-gvern u mbagħad għandek it-trattament tal-sewage l-impjant li qed hemmhekk ir-regoli jridu jiġi rispettati u anke bżonn ikun ispezzjoni fuq dawn l-ekkim sejħar żiset tal-ħut. U punti oħor, monumenti u siti arkeoloġiċi hemm hemm Erin u monumenti oħra mhux qed nitkellmu biss fuq il-patrimonju naturali tal-Greċja, imma qed nitkellmu fuq patrimonju naturali tad-dinja kollha. Grazzi issa mill-Kummissjoni kjoġbok. Grazzi ħan nitkellem fil-qosor ħafna skont il-kellim peress li jiena diġa informajtkom f'Diċembru li għadda. Il-Kummissjoni Ewropea kienet iddeċidiet li tiftaħ proċedura ta' ksur dak numru 81 it-trattament it-trattament ta' ta' ta' it-trattament ta' skart f'dan f'din iż-żona. Qed nitkellmu fuq kontra kontra direttiva eh, direttiva numru 92 fuq skart municipali. F'April 2012 aħna konna formajna il-Kumitat ta'kom għaliex il-Kummissjoni Ewropea temmen li m'hemmx kwistjoni ta' ksur ta' ksur ta' regola li semmejna fuq dan. Speċjalment fir-Repubblika Ellenika, għabbażi ta' din id-direttiva kienet ħadet azzjoni korrettiva biex tirristawra il-kwalità tal-ilma li jkun tajjeb u li jkun meħtieġ għax-xorb. Għal perjodu tranzizjonali, aħna konna din verifikaw il-kwalità tal-ilma u sistema ta' informazzjoni tal-konsumaturi. Fit-tieni punt, Sinjura Ċea, iġifiri l l-iskat illegali li jem f'din il żona il-Kummissjoni fil-fatt hija hija konxja fil-fat dinja waħda mill-ratmijiet li jem u id-deċidejna u koll fuq eh, penali li trid tħallas il-Greċja. Il-Komissjoni trid li kunem li din il-mizbla tinala u li tiġi riabilitata zona. issa dwar siwiġ municipali, drenaċ municipali, peress li dan mhux qed jaqbel ma' dirett minkejja mill eh, li dan mhux qed jaqbel mal eh, ma' regolament mem em titip L-ewwel punt hemm 20% biss ta' drenaġġ tħol permessa dan il retikolat il-bqija jiġi trasferit għal dan l-impjant ta' trattament f'tankijiet, ġo tankers. Din hija skont id-direttiva tal-artiklu tal-artiklu tlieta. Ġa darba kun hemm protezzjoni, livell ta' protezzjoni li jkun qiegħed f'postu. Fil-passat ovvjament kien hemm eh, leaks kien hemm tankijiet magħmulin mill-konkrit u li kienu jiġu eh, verifikati supervised eh, kif suppost. Issa daw it-tankijiet m'għadhomx jintużaw u issa m'hemmx eh, leakages. It-tieni hemm operazzjoni għaddejja dwar ir-riċiklaġġ, it-tielet hemm azzjoni biex tiġi imtejba imtejjeb dan l-impjant u anka tankijiet ta' buffers f'dak li għandu xaqsem ma' sedimentazzjoni primarju u sekundarju bħala trattament qed nitkellmu, raba' retikolat lokali u trattament ta' drenaġġ bħala l-impjant qed ngħidu ma' inklużi fid-dokumenti ta' din is-sejħa l-offerti ġdida. Da kollu jgħin fil-problemi li diġa hemm u jbaxxi il-prezzijiet tal-operat tal-impjant. Sfortunatament l-impjant sissa għadu ma jirrispettax iħtiġijiet ħtiġijiet kollha skont id-direttiva dik kienet il-konklużjoni tal-aħħar ispezzjoni li għamilna f'Diċembru 2012. Fl-aħħar ma mhux l-inqas m'hemmx EIA approva għal dan l-impjant u għalhekk għandna bħala Komissjoni nkomplu nimmonitorjaw din is-sitwazzjoni u jekk ma jkunx hemm titjib sostanzjali żgur li Kommissjoni kummissjoni ħatibat opinjoni motivata. is Angulakis. Grazie, Signora President petizzjoni qed naraw li hemm numru ta' problemi li l popolazzjoni qed tqajjem l-ilmenti tagħhom huwa eh, ġustifikat u qed eh, nassumi li l-ispezzjoni li se ssir fuq il-post se tikkonferma ġustifikazzjoni. U rridu naraw ukoll li l pożizzjoni tal-popolazzjoni kollha ġustifikazzjoni mill-Kummissjoni tweġiba tal-Kummissjoni rridu nkunu iktar inkwetati għax il-Kummissjoni qed li ehm, mekkanizmu ta' monitoraġġ li qed iwissi l-popolazzjoni ma dana mhux biżejjed m'hemm xejn dwar il-kwalità tal-ilma ġifieri r-riskju għadu hemm u ma smajna xejn dwar il- l-impjant ta' disanalizzazzjoni u ma smajna xejn u kol dwar l irtsiet tal-ħut jew il-fej rabu l-ħut dawn huma legali jew illegali. U rridu nsemmu u kol dawk is-siti ekoloġiċi. Għalhekk, il-politika kontra id-drittijiet tal-ħaddiema, kontra salarju xirqa, kontra drittijiet eh, tax-xogħol soċjali din il-politika għandha implikazzjonijiet serji. Sfortunatament din il-politika se tikkawża iktar problemi fil-futur u nafuhom ir-raġunijiet. Umbat hemm il-menti oħrajn dwar l-industrija tat-turiżmu lokali. Kollox huwa permess sabiex aħna ċertaw iktar lieħ għall kumpaniji lokali dawn huma ruġinijiet il-għalas nappoġġaw il-ħaddiema lokali se nkomplu niġildu sabiex innaqsu l problemi li nafuhom il-popolazzjoni lokali resqu proposti speċifiċi huma m'għandhomx biss edejat imma jixtiequ jħarsu l-kwalità tal-ħajja tagħhom iċ-ċer. Sur Tuses, inti um, ressaqt il-proposta tiegħek lis segretarjat Sur Tuses. Iva, jiena se nirreferi għal dawn il-proposti għal kemm mela dan ġi imressaq fil prassa hemm bżonn ta' mikrofonu għal kelliem. Απευθύνομαι προς Signora President, kollegi, membri tal-Parlament Ewropew, Kummissjoni Ewropea, eh, mela ċertu toqogħdu attenti intkom għax ehm, daqt se tieħdu responsabilta kbira se taħbu intkom rejat nista' nagħti l-provi rejat kontra il-ħaddiema lokali u l-popolazzjoni lokali dalodu u qed nitkellem ukoll dwar informazzjoni ġejja minn sit elettroniku li qed tur l-analiżi tal-liġi tal-ilma li U tajjeb għax-xorb f'din iż-żona l-informazzjoni disponibbli fuq sit elettroniku l-indikaturi kollha qed juru li um, il-limiti qed um, jinqabżu fuq um, deċiżjoni konġunta ministerjali il-limiti qed jinqabżu u għalhekk aħna nafu li l popolazzjoni lokali mm, mhux qed jużaw dan l-ilma bħala ilma għax-xorb. U għanna il-petizzjoni u sfortunatament inti qed tigdeb inti qed tigdeb u nistanati nagħti l-provi jiena ħanressa dawn il-provi li inti qed tigdeb, inti qed tinganna il-membri tal-Parlament Ewropew u inti qed tipprova tingannana fuq il-kriterji ta' evalwazzjoni. Il-President qed tajt t tinterrompi eh, u qed tgħid tista' tieħu mela dana allura s sur tuses jikompli jiena jena x'jiena ngħid ma nistgħux aħna nipperikolaw is-saħħa ta' eluf ta' nies lokali il-President għalet ċaħġa ħaġa il-kellim, il-president tajt din il-dawn il-provi huma ġodda le il-kellim jgħid eh, li le l-evidenza l-provi ġejjin mill-20 ta' Marzu Kummissjoni Ewropea iva mela dwar il-gdib eh, ġifiri eh, li eh, il-kellim għal li jett nikdbu jina et li hemm miżuri li qed jittidu fuq il-kwalità tal-ilma m'għandix il listawnek hawnhekk m'għandix f'pożizzjoni li nagħtikom iktar dettalji il-fat li jeżistu meżuri jfisser li ovvjament il-kwalità mhix sodisfaċenti, jiġifieri għal għala tajdu li jiena nigdeb. Sotosis, inti tista' tgħidilna x'inhuma dawn il-miżuri, x'inhuma? tistaqsi l-municipalità lokali l-Parlament Grik kelli ieħor mela hawnhekk eh, mela ma nixedinaw fejn il-Grigi mill-Kommissjoni dawk tal-Parlament tirġilu kontra xurxin mux il-post, dana mux eh, ġust eh, u eh, għanna nitkelm u aħna korp li rrit jiġi dis rispettat. Grazzi ħafna tajt il-President din il-petizzjoni ħatibqa' miftuħa mela il-petizzjoni minn Andrea Rutuljana mill-Italja dwar ir-Repubblika ta' Ċipru le 12, 12 tajt il-kellima. Min qed irressa il-petizzjoni? Sur Rodolfo Warcock jekk joġbok. Awdituri Eh, kellima jiena se naqra mela Jena jisimni Rodolfo, l-ewel qabel kollox nishtiq nirringrazzjakom eh, u nishtiq nirringrazzja dan il-kumitat li qed jikkonsidra l-problema tagħna speċjalment il-President Mazzjoni li laqa il-petizzjoni eh, tagħna u mhux biss bazz dil-petizzjoni li segretari jutiju tiegħu u nixtieq nirringrazzja wkoll il-ċittadini eh, għal u il-kollegi tiegħi għal l-isforzi ekonomiċi u taħin li ħadu sabiex aħna nibatu protesta kontra it-tip ta' ġestjoni tal-iskart fit-territorju ta' Valle Galera kif ukoll il- il impjanti ta' trattament u tal-iskart u dwar l iskarzi ta' Malagrotta l-inċeneraturi u kol tal-istarijiet u aspetti oħrajn u il-Valla Galerja qed isserraħ u tpoġġi l-isperanzi tagħha kollha fuq dan il-vjaġġ li qed nagħmel u dan seħ minħabba l-kontribuzzjoni spontanea tal-Valla Galeria. u eh, aħna zesperati, jena minix bnidem tekniku, imma aħna ħan nitkelmu dwar il- l ġieħi u l-problemi li jett id-batija tana. Aħna dina għax aħna għajjenin għajjen u imdejjin. Ma nistawx aħna nkomplu nissopportaw l-inkonerenza li issa waslet ilna u koll problemi emozjonali u psikoloġiċi minħabba l-amministrazzjoni lokali. Aħna kull-jum ikolna aħna nejxu b'dawn id-dikirazzjonijiet il-gdib li għati iwasan għall-ezasperazzjoni. Aħna imela inbatu aħna ma nifilux iżjed imma aħna mhux se naqtaw qalbna, aħna se nużaw kull mezz legali possibbli sabiex inħarsu il-liġi id-drittijiet tas-saħħa tagħna u tal-ħbib tagħna u l liġi tal-Kostituzzjoni kemm Italjana kif ukoll tal-Unjoni Ewropea u jiena iva tniħu responsabilta imma diffiċli li bnidem jibqa kalm meta qed jara dikjerazzjonijiet azzjonijiet li ngannaw li mumiex eh, korretti minna ħata l-istituzzjonijiet li aħna għatma dawna l-ġejnijom u għalek eh, dawn huma permessi u li jġestjonaw l-iskart sana u danna tiwassal għal problemi soċjali tant huma kbar li ma nafx mela kif ħat ispiċċa l-istorja. Aħna vera mdejqin bil-dawn l-inċineraturi eh, il-proċessar tal-iskart u raffineri batteriji u impjanti oħrajn li intkom stess um, tafu li jeżistu aħna samdejqin li qed nisimaw li dawn l-inċineraturi u l-bqija um, huma benedizzjoni e, mela minn mill-ġenna u aħna u koll mela nafu li intkom stess u qed tinsistu fil- li skart li radam irrit jippoġġa f'Monti dell-Ortaċċi u autorizzazzjoni ta' 27 Deċembru ta' sena l-oħra li hija legali sabiex jinbdew dawn il-ħidmiet f'Monti eh, f'Monte Ortaċċo u il-kontrolli għallu li se jisiru u dawna qed jgħidu li se jseħħ mill-privat. Il-Ministru Klini dan qal li mhux veru li l-awtorizzazzjoni il-kelim jiskuża ruħu għal li mhux vera li din l-awtorizzazzjoni waħda valida u mhux qed jieħu responsabilta bħala l-Ministru tar-Repubblika sabiex jirtir din l-awtorizzazzjoni jew biex jagħmel tajjeb u għalhekk aħna ċittadini qegħdin hawnhekk Eh, nis donna għamja ġifiri biex nipruvaw nifmu minn għandu responsabilta u sabiex aħna nipruvaw nsolvu din il kustjoni eh, dan il-pis li għanna fuq spallejna u eh, importanti u koll li donna radam ieħor li se jiġi żviluppat il-Ministru Klini għal li se jiġi awtorizzat dan għal 18 xar biss eh, dan l-radam imma issa eh, mela eh, imma entità privata ħadet ħsib dan għal 36 xor. U dan il-ptont mm, il-pjan għallu li dan il-radam mhux servi għal żmien twil imma l-awtorizzazzjoni ma ġietx u għal-kem kulħadd eh, eh, kemm fl-Italja kif ukoll fl-Ewropa kritikaw dan is-sit u sanzjonijiet eh, mela barli ħajpoġġaw jekk dan ir-radam ħajsir realtà u jibqa' hemmhekk. U f'tesa ftit ilu aħna kellna sitwazzjoni ta' emerġenza kieku l-malagort ma naqliqx mela ftit qabel ma naqlqet kien hemm ukoll l-linja terza TMB f'Mala Grotta 2, Iġifieri Iva, Mala Grotta 2, iġifieri għanna dan il-pis, iġifier għanna 2, ħat ma kien jaf dwar it-tieni wahda u dan sar fi żmien 24 sija minn kull mill-autoritajiet kollha eh, bħafna eh, grazzi eh, u ringrazzjament ġej mill-privat u um, mela eh, dan sta min ta' l-autorizzazzjoni, autorizzazzjoni provizorja, provizorja pal kollox li tiġi autorizzat f'din iż-żona ġifiri l-affarijiet jibqgħu mek għal xi 20 sena u nhar il-ġimgħa aħna sirna nafu li orti rifjutat eh, ġifieri ixri xiri ehm, Eh, ta' dan il-post għax huma qalu li il-privat għandu raġun għax huma jgħid li għamel dan għax diġà komunika fl-2009 l-intenzjoni tiegħu sabiex il-radam ipoġġi hemmhekk. ġifiri inti qed komunika l-intenzjonijiet tiegħek sabiex inti tħaffer eh, b'mod bussif u mela il-privat qed jiddeċidi dak li jiddeċidi qed jiġi approvat immedjatament mingħajr ma jkun hemm konsultazzjoni ma' ċittadini mingħajr ma jiġu evalwati r-riski għas-saħħa tagħna għall-art tagħna għal-fon għall-ambjent tagħna. Sinjuri, aħna fil-Valla Galerja qed ngħixu f'dawn il-kundizzjonijiet milli rridu aħna nġildu kontra it-tniġġis ġejjin minn dawn l-inċineraturi, aħna rridu ngħixu bi mostru enormu, mostru li jiet et jieħu et et jiekol id ta' tagħna. U ma nafux minn min ant minn nistgħu nduru sabiex sema dawn it-talbiet. Jġifieri aħna rridu nitolbu lajnuna tagħkom e, intkom triżejn tagħtuna din lajnuna jekk joġobkom ma nistgħux aħna nkomplu ngħixu f'din is-sitwazzjoni laqas ġurnat oħra ġifieri aħna qed niġu minn sija minn kull tip ta' soluzzjoni kulħadd qed jinsina. Ġifieri u E, aħna qed naħdmu bil-galbu u għaw min tela ġifiri il-ħbib il-xol e, u sabiex dana jġiret kontra il-kas. Aħna vera jimportana il-saxħa tal- tal raba tagħna. Aħna l-uniku tort li għandna li aħna vera inħobbu l-art li ngħixu fuqha. Grazzi ħafna. Grazzi mela l-kellim li jmiss għal minuta. L-odwa tajba li l-kulħat, Iva jena t-nejx ġifiri kważi l-odisseja Uh, ilna 20 sena nġildu kontra mela dan ir-radam kbir. frumam eh, l-ikbar radam fl-Ewropa kif tafu jiena nixtieq inkompli fuq il-ħabib tiegħi. U Eh, għaddew ħafna snin u jiena u koll nixtieq l-attenzjoni tagħkom. F'jannar tal-2006 l-amministrazzjoni għamlu mela bidlu eh, il-xi affarijiet u eh, art saret waħda pubblika peress li ħafna mela toqba f'dawn iż-żoni hemm ħafna diskrepanzi għax qed jibnu ħafna affarijiet mela fil-wittana hemm dawn toqob. Ġifiri mela dawna meta jaraw toqba jitfa jajdu tista titfa il-skart emmek. L-amministrazzjoni jekk qed imma ma nistawx inkomplu hekk. Impossibbli aħna se nkomplu niġġieldu sal-aħħar sabiex din il-ħaġa ma tkomplix isseħħ. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjora Delekan. Grazzi ħafna President, jien qed nitkellem fissem il-kollega tiegħi Magreta Oken li kienet membru tal-missjoni sabiex jinstabu l-fatti sfortunatament ma setax tkun magħna hawnhekk illum u um, kienem eh, Iva kienem xi riżultati pozittivi, riżultati immedjati ta' din il-missjoni u qed nitkellem jiena dwar l-reazzjoni tal-awtoritajiet imma Sinjura Hogan iva vera dispjaċuta eh, bil-valutazzjoni addizzjonali għax dannu dan din il-missjoni ma teħdiċ eh, bis-serjetà mill-awtoritajiet u iktar pubblikazzjoni ġifi l-istampar fil-istampa taljana eh, dawna et urrow rallentament tal-attivitajiet kollha sabiex tinelep din dawn il-problemi li dawn il-petizjonanti qed irresqu. Fkaristo, għabti smadelfi, fettora Grazzi ħafna, grazie kollega, mill-Kommissjoni Ewropea Sur Mangalaru. Mela, em, din il kustjoni komplessa ħafna ġifiri il-kwestjoni tal-ġestjoni tal-iskart flazzjon bat hemm il-pjan multiannuali involuti tlet dossiers ġew miftuħam tlet ksirit li saru dwar ġifiri Eh, li memx trattament adattat tal-iskart li jindbat f'dan ir-radam ta' mala grotta u hemm ksur ukoll il-21 ta' Marzu l-kull eh, minħabba dan l-ksur il-Kummissjoni Ewropea res dan il-kasu dim il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja sabiex ehm, toħroġ sentenza sabiex tajt li eh, l-Repubblika Taljana ma konformaċ mal-obligi li għaw taħt il-liġi Ewropeja għall-ambjent ġifiri u kemm fi Mara Grotta kif ukoll fi post postijiet oħrajn u mela l-iskart li ma jiġix trattat eh, b'mod tajjeb eh, b'mod bioloġiku ġifiri u qed jitolbu sabiex dan issi sabiex mela l-iskart ikun stabli sabiex ikun favur eh, l-ambjent għal-bek l-impatt fuq l-ambjent jitnaqqas. Imbagħad hemm żewġ investigazzjoni toħra li qed isiru dejjem f'dan il-qasam ġifier nitkellmu dwar il-leġislazzjoni tal-iskart ġewwa Lazio u L-ewwel investigazzjoni għandha x'taqsam mal-miżuri li l-awtoritajiet Taljani għandhom l-intenzjoni li jadottaw eh, minħabba l-eluq possibbli ta' l-radam ta' mala grotta u mbagħad hemm investigazzjoni iktar speċifika li qed kopri il-kwistjoni ġifieri li jaraw jekk meta l-awtoritajiet Taljani ħaj jiddeċidu li jiftħu impjant ġdid, speċjalment impjant għal l-iskart jekk se jiġu jiġu imħarsa u rispettati il-liġijiet u regolamenti speċjalment fid-direttiva IPPC fl-Italja dana nata l-isem għajja u ġifieri direttiva wkoll fuq l impjat fuq l-ambjent kif tafu dawn huma direttivi li jinkludu fost affarijiet taħra minnaj eh, qabel ma eh, proġett ġdid, eh, impjan ġdid jiġi approvat, trid issir konsultazzjoni mal-pubbliku dawn l-affarijiet mela e, e, mek u ah, sissa għadna ma rajnix ksur ma, ke, ma saritx infrazzjoni imma l-istudji għadhom qed isiru jekk naraw li hemm xi ksur ta' din il-liġi e, ambjentali u hemm tal-Unjoni Ewropea ġifieri mela il-Kummissjoni se tieħu ridni f'idejha u forsi proċedura ta' ksur oħra tista' tinfetaħ u tibbeda. Grazzi. Grazzi tassew, is-sur Bossenaru jixtieq jitkellem. Errare humanum est perseverare re diabolicum huwa minnu aktar minn qatt qabel illum. Għaliex eh, jiena ngħid li jekk il-Kummissjoni għandha evalwazzjoni Meta huwa biżejjed, meta li erare issir perseverare. Meta il-Komissjoni fl-aħħar ser iġib ruha mod preventiv taġixxi minn qabel u mhux wara li jsiru l-affarijiet. Għaliex għandna tweġiba tal-Kummissjoni. Qed tgħid iva ksur, iva l spezzjonijiet, iva għal malagrotta, iva għal malagrotta tnejn. Imma Monte Dortaccio. Ukoll, jekk dawn l-affarijiet qed jiġru kull jum, kull xar, wara żewġ żjariet ta' sejbit fatti fatti minnaħa tal-Kumitat Peti wara li il-medja koprew bisħieħ l-iskandlu illa ħareġ minn dawn l-endfils. Wara li ħafna problemi għadhom qed jibqgħu għaddejjin għadhom għaddejjin meta huwa biżejjed tal-Kummissjoni meta il-Gvern ikun jista jidher fejn il-Kummissjoni li falla li ma implementax sew il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-leġiżlazzjoni nazzjonali u fl-aħħar il-Kummissjoni tieħu miżuri sabiex twaqqaf kollox. Issa b'mod platoniku jinaħt fil ħsib klassiku Iva għalunna li tiedu xi deċiżjonijiet imma xogħol għadu ma bedix u ġala darba jibda xogħol aħna ser nirreaġixxu. Kif ser nirreaġixxu? Jekk dawn l-aħħar 10 snin jew aktar rajna illi l-istess storja raġa repetit ruha u l-ebda gvern fl-Italja la mit-ċentru xellu kulan anqas mit-ċentru l-emin jew koalizjoni jew lebda tip ta' gvern ħadd mu qed ikompli jimplementa regoli xirqa u l-Kummissjoni qed tgħidilna għandha l-wiċċ tgħidilna illi ġala darba hekk kif inkisru il regoli hija ser taġixxi, imma kif, meta ser taġixxi, meta taħseb illi jkun sar iżejjed. Dawk li ser iħallsu il-multi huma ċittadini Taljani, Kummissjoni, mill-budget tal-Italja huma il-ċittadini Taljani li ser ibatu, il-komunità ser issofri. Imbagħad kif ser nirremedjaw is-sitwazzjoni? E kif mala grotta tkun diġa saret u twetqet. Wara xi 20 sena. U persuni għadhom qed isofru, imma mhux biżejjed tal-Kummissjoni, forsi l-Kummissjoni għandha xi mod stramp ta' kif tevalwa meta eh, li wieħed eh, jiżbalja ssir eh, mhux biżbal imma żball it-tieni darba u t-tielet darba. Grazzi, President. Dik ta' falle galerja hija uħut hija waħda mill-eluf ta' landfills li smajna li jeżistu fl-Italja, ma mhux biss fl-Italja. Jiena nixtieq ngħid li dawn il-landfills u dawn il-problemi ta' nġis tal-ilma ta' fuq il-pjan tal-arja tal-art Dawn huma fenomeni illi mhux qed jidru biss fil-Italja ta' nofsinhar, f'nofsinhar tal-Italja jew fiċ-ċentru manka fit-Tramuntana. Jiena ġejja minn ġej minn municipju ta' 22.000 persuni għandna ħames landfills u ħut minnhom qegħdin eh, jinitsu l-ilma ta' fuq il-pjan. Fl-Italja għandna eh, ilma ħelu imma dejjem għandna inqas ilma tajjeb għax-xorb minħabba qed niġġis tal-ilma ta' fuq il-pjan tal-water table. Għaliex kif rajna fl-immoddi u anke issa e, dawn il-landfills qed ikomplu inizzu dan is-sors prezzjuż tagħna l-ilma. Jena naħseb il-Kummissjoni għandha bżonn tagħmel aktar supervizjoni u naqbel mal-kollega ta' qabli hemm id-direttivi, hemm id-direttivi dwar l-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali, hemm bżonn ta' trasparenza sħiħa u involviment tan-nies tal-persuni. Hemm alternattivi, il-Parlament Ewropew Aħna, l-membri tal-Parlament Ewropew, is-sena l-oħra fl-24 ta' Mejju approvajna r-rapport Gerbrandi dwar l-użu effettiv u effiċenti ta' riżorsi fl-Ewropa f'dan ir-rapport jingħad daqshekk għall-landfills irridu nirreċiklaw l-iskart kollu, l-iskart huwa Eh, sors prezzjuż, materjal prezzjuż, ordonal u bek dan il-kapitolu illi tant qed jitfa' eh, problemi, qed jagħti problemi l-ambjent tagħna. L-istess ħaġa tingħata l-inċineraturi sal-2020 irridu irdu l-ħruq tal-iskart għaliex dan l-iskart irridu nirkupraw mhux naħarquh. Minkejja il-problemi kbar minnaħa tal- Veneto u l-Grigal tal-Italja għanna ċentri li jaħdmu tajjeb, għanna ċentri pilota per eżempju, għavadelago fil-provinċja ta' Treviso, fejn Iva għedin naraw 100% ta' riċiklaċ tal-iskart urban. Il- il-ħriqi u l-ħriqi l-gbar qabel ma setawx jiġu riċiklati, issa jistaw jiġu riċiklati grazzi għal sistema partikolari u bekk nistaw nużaw mija fil-mija ta' l-iskart. Se ngħidilkom xi ħaġa oħra. Dan e, din il-ħidma aħna staqsejna lill-Kummissjoni u nittamaw li konna proposti ta' leġislazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni jgħinu fuq ta' kriżi. Per eżempju, grazzi għal materja prima li tiġi prodotta minn dan iċ-ċentru ta' riċiklaġġ tal-iskart, qegħdin nipproduġu nipproduċu il-grains tal-plastik li dan iservi sabiex iservi sabiex nagħmlu l-affarijiet tal-plastik. Dan il, dawn il-grains tal-plastik jiswew 400 euro għal kull tunellata mentri il-grains tal-plastik mhux maħdum jiswa ħafna iktar. Fi provinċja ta' Ferrara rajna illi kien hemm ċentru li kien ħajinala u dan ġie salvat grazzi għall-użu tal-materjal riċiklat. Jiena nitlob il-Kummissjoni sabiex tħaffef u toħroġ dawn il-liġijiet ġodda li xta' bilħaq jistgħu jippermettuna li aħna neliminaw il-problema tal-landfills, tal-inċeneraturi, tat-tniġġis tal-ambjent u nagħtu daqqatit l-ekonomija billi nużaw dak l-iskart illi bħalissa nikkonsidraw materjal ta' min jarmieħ imma li fil-verità le għanna nirkupraw u nirriċiklaw. Grazzi. Minuta l-petizjonanti jekk tixtiequ użidu xi ħaġa. Jiena ċittadin mhux persuna eh, teknika. Imma aħna minna proposta fil-Valle Galeria. Aħna tlabna l municipju ta' Roma li jem 20 distretti li staġew naqsa l-15 il-distrett, aħna tlabna hemmhekk illi jinħolqu dawn il-gżer ekoloġiċi fejn nkunu staw nitrattaw l-iskart. Aħna għanna biss impjant wieħed ta' kompost illi nsaf makkareza dan mhux bizzejet għandna bżonn aktar għal zona kollha ta' Ruma, ma mhux jiena eh, bieċa ċittadin li nista' nissuġġerixxi l kummissjoni li t tekniċi biex jieħdu azzjoni, imma huma jridu jagħmlu dan għaliex qed jitħallsu għalhekk aħna għalhekk eleġejnijom u jridu jamlu xolom kollu. E, Daqsek, skużawni ta' ta' dan it-ton. Għanna, test disponibli dwar iż-żjara li għamilna s-sena l-oħra fi Vjera. U l-opinjoni tal-membri hija illi għandha tiġi mażula għandu jiġi mażul sit ġdid, post ġdid għall-iskart. Il-Kummissjoni hija konxa mill-pożizzjoni tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Il-petizzjoni li jmiss. Għanna xila Ellis Miren Unit dwar nuqqas ta' kapacità tar-Renju Unit illi tinforza id-direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar ir-rimi ta' skart fl-Enfield. Signora Ellis. Grazzi. Lodwa tajba, sinjuri. Colin Wakefield u jien għal ħran nishtiq u nirringrazzjawkom tal-istedintuna sabiex nindirizzakom jekk narfu li kull dritt kull persuna għandha dritt li tgħix fl-ambjent tagħha, l-benessri tagħha u dmir kemm b'mod individwali u kif ukoll fl-assoċjazzjoni mal-oħrajn sabiex it-tejjeb u tipproteġi l-ambjent tal-ġenerazzjonijiet tal-ġejjien jekk dan nikkonsidrawh illi wieħed jista' għandu jkun kapaċi li gawdi minn dan id-dritt iċ-ċittadini għandhom ikollhom aċċess għall informazzjoni jkunu intitolati li jieħdu sehem f'teħid ta' deċiżjoni u jkollhom aċċess għal kwistjonijiet ambjentali u jarfu f'dan ir-rigward illi ċittadini jista' jkollhom bżonn ta' għajnuna sabiex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom. Din is-sezzjoni tħares il-qoddim tal-preambolu tal-Konvenzjoni Arhus eh, tinsab eh, miktuba f'artikolu wieħed. Il-missrijiet tal-Unjoni tal-Istati Uniti tkellmu dwar dawn id-drittijiet naturali aħna nittamaw il dawn il-veritajiet ikunu autoevidenti illi kull persuni eh, il-persuni nħalqu b'mod ugwali u ma għandhom l-istess drittijiet mill-ħalliq tagħhom u li fost dawn hemm il-libertà tal-ħajja u li wieħed ikun kuntent. U għalhekk xi ngħidu dwar l-istati membri illi l-gvernijiet tagħhom qegħdin jikkompromettu l dmirijiet tagħhom lejn l-ambjent. U xi ngħidu dwar stat membru illi l-entitajiet ta' gvern tiegħu b'mod sistematiku eh, qegħdin jikkompromettu drittijiet universali tal-ċittadini. Aħna diġà ġejna darbtej hawnhekk sabiex nindirizzaw it-trattament tal-belt tagħna l Spring fil-grigal tal-Ingilterra fejn l-autoritajiet tagħna suppost qegħdin jipproteġu l-ambjent tagħna eh, l-arja u l-ilma u l-benessri ta' ċittadini. Aħna mhux biss surejna illi il mizbla kbira li hemm fl-iktar punt qoli ta' f'nofs il-belt tagħna qed jikkontamina l-ilma u l-arja tagħna ma dan issa rajnieh fil-qorti wkoll u ġi provat fil-qorti sfortunatament il-prosekuzzjonijiet li kien hemm l-Aġenzija tal-Ambjent tal-Renju Unit juri illi dan sar sabiex eh, jikalmaw xi ftit it-toni minn tal-Unjoni Ewropea. Rajna li kien hemm tniġġis tal-akwifer anke jekk kien hemm tnixxija tal-liċejt Kull ma' 13-il sena issa l-impjant ta' pumpjar tal-ilma tagħna jingħala f'Mejju 2012 minħabba tniġġis. L-operatur tal-sit tal-lent fil-issa qed jammetti illi s-sit mhuwiex stabbli. Ġebel li qed ikissru l-sistemi ta' taħt l-art u minkejja li huwa legali li jkun hemm fil eh, f'sit mhux stabbli minkejja li huwa illegali li l-operatur jikdeb sabiex jikseb permess għal sit tal-landfill billi jgħid li huwa hija art stabbli, l-Aġenzija tal-Ambjent tar Renju Unit qed kompli tirrifjuta illi tirtira l-liċenzja minn dan il-post u qed tirrifjuta li tixli l-operatur illi għal ħaġa boħra. L-Aġenzija qed tgħidilna illi huma qatt ma waqfu sit qatt. Anke jekk tkun mibnija ħażina, anke jekk qed topera b'mod żbaljat, anke jekk jintqalu ħafna gideb. Anke jekk il-poplu, il-pubbliku qed isofri huma qatt martiraw liċenzja il-rappreżentanti tal-pajjiż tagħna iffirmaw konvenzjoni nobli u b'mod ċiniku kisru mhux biss l-ispirtu tal-liġi imma anke dak li hemm miktub fiha. Pala ċittadini Ewropej aħna tajna aktar minn għaxar snin ta' evidenza xieda teknika bil-bosta dwar it-tniġġis tal-belt tagħna u l-ambjent tagħha minħabba it-traskuraġni apposta ta' dmirijiet tal-Aġenzija tal-Ambjent tar-Renju Unit. Aħna qegħdin nitolbukom sabiex taġixxu, sabiex tonoraw il-Konvenzjoni Arhus tiddefendu li ċittadini tal-belt tagħna u tal-ambjent tagħhom ukoll sabiex eh, tixlu l-awtoritajiet tar-Renju Unit il-qorti, trasquhom il-qorti, grazzi. Signora Gross, mill-Kummissjoni Ewropea. Grazzi, Signora President. Mill-aħħar aġġornament illi nata mill-Kummissjoni f'Ġunju aħna irċevejna aktar informazzjoni mill-awtoritajiet tar-Renju Unit. Il-Kummissjoni kienet interessata illi tikseb informazzjoni dwar is-sitwazzjoni tal-ilma ta' taħt l-art u kif spjegat il-Kummissjoni il il kummissjoni aħna ġejna informata wkoll, informati wkoll li fl-aħħar l-operatur eh, ġimra saq il qortu wara li kien hemm xi dewmien skont l-awtoritajiet tar-Renju Unit dan huwa marbut ma' tniġġis tal-ilmatta taħt l-art taħt is-sit tal-Lenfil minħabba li kien hemm triq li ġiet mibnija fuq is-sit fl-2008 l-operatur ġie misjubħati u ġie multat 105,000 eh, sterlina u dan jinkludi l-ispejjeż ta' 30.000 stellina. L-operaturi kellhom jirrimedjaw id-dannu illi sar u kol jippumpjaw l-ilma għal trattament għal impjant ta' trattament lokali għanna livelli ta' ammonja li jidru li qed jonqsu issa volja domoljien ġindikat illi l-estrazzjoni tal-ilma imniġġes ser ikolla, tibqa' dejja u nittamaw illi fi żmien sena niksbu xi titjib. Ukoll ikun hemm konformità mal-livelli tal-ammonja fl-ilma ta' taħt l-art. Aħna għalunna illi issa kien hemm punt ieħor taħt l-art li ġi installat sabiex jiġi verifikat il-fluss tal-ilma mniġġes ser ikun hemm riżultati ta' monitora ser kunu disponibbli fil-15 li ġejjin bejn 15 u 4 ġimgħat iżda għalunna illi l-ilma qed dejjem jinżel dejjem aktar l-isfel u juru juri illi il-livelli ta' ammonium f'konformità ma' l-standards għall-ilma tajjeb għax-xorb. Dwar il-ġejjieni tas sit kien hemm żvilupp ukoll il-ġitmar fal-Kommissjoni illi jissa l-iskar fil-lenfil waqaf jitpoġġa u s-sit ser ikompli jopera l-ħames snin oħra u nittamaw li is-sit jiġi mimli u mbagħad fl-aħħar jingħala mhux ser jkun permess eh, skart domestiku imma skart organiku biss u dan m'għandux joħloq problemi għal pubbliku. L-applikazzjoni ta' dan il-proċess ta' ħames snin issa jinsab kemm qudiem l-awtoritajiet lokali tal-ippjanar kif ukoll qudiem l-Aġenzija tal-Ambjent Lider li it li jenija l-autorita tal pjanar u għal fer periodu ta' filling li jmiss ser ikun hemm ċertu riżultati dwar il-żoni tal-irdum illi tħallew minħabba attivitajiet preċedenti marbuta ma' bini ta' barrieri. Grazzi. ċaħteori xtiq intervjeni sabiex jistaqsi xi ħaġa jekk le. Jiena imwaħxa hawnhekk illi din is-sitwazzjoni ilha dejja l-aktar minn 10 snin qed tassew xi ħaġa li tħamrilna wiċċna. Sur Bostinaru. Għandu ħafna mistoqsijiet hawnhekk l-ewwel nett. Hemm ksur ċar tal-direttiva tal-iskart, hemm ksur ċar tad-direttiva tal-ilma, hemm effett kumulattiv ta' tniġġis illi jolqot l-ilma ta' taħt l-art minħabba t-nġis u l-kontaminazzjoni dan konfermat mill-verifiki li kien hemm issa jekk hemm ksur ċar. Għaliex kien meħtieġ li wara 10 snin illi ikun hemm deċiżjoni li tinħareġ mill-qorti għaliex daqshekk tard għaliex il-Kummissjoni il il kummissjoni edha daqsek kalma rajna illi kienem ksur tal-mizuri tal-direttivi u xinejdu dwar il-prinċipju ta' minn inġess iħallas għaliex. Dan huwa kas ċar daqs il-kristall fejn minn inġess għandu iħallas għat nġis għad dekontaminazzjoni u kol għal ħidmiet kollaterali illi għandhom jitwet ussa biex eventualment is-sit jitnaddaf. Grazzi. Mr. Bostinaro, Mrs. Gross. Is-Sinjora Gross. Din dan is-sit iva ilu jiġi investigat ilu jiġi investigat anke qabel 2004 il-Kummissjoni kella fajl li infetaħ dwar il-ment minn għalija fl-2002. Aħna għalaqna l-ment tagħna għaliex għaliex sabiex nibdew eh, proċedura ta' ksur aħna neħtieġu evidenza u Eh, dejjem intqal li dan is-sit inbidel imbena fil-post il-ħażin. Jiena eh, naħseb li dan mhuwiex kontra ma jmurx kontra il-liġi tal-Unjoni Ewropea u ma nistax nibdew proċedura għabbażi ta' xi ħaġa li tista' tiġri fil-ġejjieni. Aħna wasanna fl-istadju fejn bejn il-persuni lokali u regolatur l-operatur lokali tant eh, relazzjonijiet kienu ħżiena illi rajna li situazzjoni hija serja għaliex hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar l-akwifer tal-ilma tax-xorb. Tlabna li jkun hemm stħarriġ indipendenti li sar mill-Assoċjazzjoni Ġeoloġika tar-Renju Unit aħna falwajn dan ir-rapport u sibna li ma kienx hemm riski u dak iż-żmien ma kienx hemm laqas nidġis. U l-każ għalaqnieh iżda wara imbniet eh, triq ta' trasport fuq is-sit u jidher li dan wasal dan l-inċident ta' tniġġis. Issa l-autoritajiet qattaw ħafna ħin jinvestigaw u resqu wkoll kas il-qorti u minkejja li dam ħafna dan il-kas irnexxa l-operatur ġi mitlub ħallas multi u jkoll jirrimedja il-situazzjoni fuq il-post. Miex situazzjoni ideali imma sabiex il-Kommissjoni tibda proċeduri ta' ksur aħna ma nistawx naġixxu għabbażi ta' e, xi ħaġa li fil ġejjeni jista' jkun hemm xi ksur. Aħna neħtieġu evidenza xhieda f'dan il-każ jekk il-prosekutur nazzjonali tal l operaturi l-operatur il tagħna hi li aħna niżguraw il-konformità hawnhekk mal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Il-kwistjoni f'dan l-istadju i ser ikun il-pass li jmiss, x-valur miżjud ser jenata jekk il-Kummissjoni tnedi proċedura ta' taksur, grazzi. But answer the question. najt li ma nistax inwieġeb dik il-mistoqsija. Ovvjament din il-petizzjoni għazimu miftuħa. Tixtieq tgħid xi ħaġa il-petizzjonista Sinjura Ellis. Grazzi ħafna, Iva nixtieq fil-qosor ħafna, jiena assolutament disgustata, disgustata tliet darbi ġejna hawnhekk. U issa nispiċċaw dan il ħmieċ bħatta risposta minn qed jitkellem fi sem il-Komissjoni x'intu qed temnu il-gideb tal-awtoritajiet tar-Renju Unit għal 13-il sena inna d-dejjin bija din 17 il-volum ta' dokumentazzjoni provi dokumentati fuq il-tniġġis li qegħdin <coughs> it-tniġġis li qegħdin imbatu minnu u li qed niffaċċjaw u l-fatt li il ħmieċ qiegħed jiġi mirdum u jiet jiġi eh, mormi hawnhekk anka l-istazzjon tal-pompi tal-pompjar tal-ar tal-ilma tiġi affettwat ukoll u għal 2012 għax l-ilma t-nidġez bizzejt. F'dak il-ħmieġ kollox qed jintrema anka kimiċi semmija u qed jintrema u qed jintrema intom qegħdin tgħidu li ħmiġ l skar domestiku mhux qed jintrema nista' ngħidilkom li qed jiġi sortjat u jintrema u l-Unjoni Ewropea rat il-BGS, il-rapport BGS u l-rapport BGS il-kommenta fuq il-limitazzjoni li hemm u kien hemm tħassib kbir fuq is-sitwazzjoni u f'dak li għandha x'naqsmu mal-applikazzjoni biex inkomplu għaddejn ħames snin oħra fuq dax-xogħol l-operaturi kienu applikaw <clears throat> għal xogħol ta' 17-il sena oħra u għadhom edin eh, jattivaw minnajr mandom permess u assolutament tal-mistrija li sadattant l-autoritajiet lokali tat permess l-operatur għas-servizzi ta' skart biex jisplodi parti kbira mill-irdum meta l-operatur li kellna qabel ta' dil barriera kien już kien jagħmel dawn l-ispożjonijiet kien hemm ħsara kbira fil-madwar u nista' ngħidilkom da kollu għaliex għax aħna maħniex żona żona sinjura aħna nis normali għalhekk ma jiġri xejn, aħna ma ġejna qudiemkom bħala ċittadini Ewropej u aħna kellna fiduċja fikom li intom ħatieħu tieħdu ħsiebna għax l-awtorijiet lokali għal raġuni jew oħra ċerti uffiċjali ma jridu jagħmlu xejn biex jgħinuna le jippreferaw ippreferu l-kumpanija sinjura tar-radam. U fil-2002 u r-Renju Unit gidbu eh, gidbu lill-Unjoni Ewropea u intom tfajtu l-barra t-talba u mbagħad talbu biex il-gideb tagħkom jibqgħu sigreti minn gideb taħkom jibqaw sigreti minna u meta indunajna x'kien dal-gideb kollha provajna nerġgħu niftħu it-talba lilkom il kom aħna ilna nistennew 10 snin għalikom biex tgħinuna. 10 snin dak biss li għandi xi ngħid jiena jien rridkom tgħinu għax l-awtoritajiet tagħna mhumiex qegħdin jgħinu. Irridu prosekuzzjoni tal fuq ħames counts biex jgħidu li t-tniġis ġie minn toqba fl-art fit-triq. Żgur li mhux il-każ dal-parlament, dal kumitat tajtkom jena ritratti. Ritratti fuq il-fat illi il qed jitkisser u jċedi illa li xqed ikun hemm eh, minar għaddej għaddej u meta waqaf waqaf l-attività tal-mini daħal l-ilma u il-blat iċċaqlaq. Hija situazzjoni tal-mistħija u ma nistax impoġġilkom daqshekk biżjed forza mill nista, biżejjed forza, ħadd mu qed jgħinna, ħadd ma jrid jgħinna. E, din e, is-sinjura li tkellem fisem il-Kummissjoni qiegħda temmen il-gideb, qiegħda temmen il-gideb. Grazzi ħafna. Grazzi għetta il-President li nista' nwedukom huwa li nżudu, nżuru dan is-sit kemm jista' jkun malajr u biex niprova u nittamaw li l-Komissjoni tara biex nikonvinċu l-Komissjoni biex tara e, biex tara e, b'mod differenti imma ħandumu biex insolvu għad il-problema. Tul dal-mandat diffiċli hija imbarazzanti ħafna illi naħsbu illi domtu daz, domtu 10 snin u għadu ma sar xej. Grazzi ħafna. Petition number 19. Sa petizzjoni numru 17. Protezzjoni ta' protezzjoni tal-asafar. Mm. Cyprus. No, no, 18. All right, yes. Andrea Rutigliano from Italy. Petition. Mela. E, Nicola Leggio mill Andrea Rutiliano Muxaw, skużani Signora President. Andrea Rutiljano mhuwiex hawnhekk. Jinsmajtu smajtu telefonikament e, sija ilu. Nista' fi fismu Iva Kjoġbok. Mela is-sitwazzjoni dak li għandu x'jaqsam ma' Ċipru rispett direttiva dwar l-asafar hija kritika għada kritika jina mort meju li għaddu meju tal-2012 mort fuq il-kamp ta' kontra tal-insib illi għandhom xasumma monitoraċ ta' dan il-fenomenu Avolja skont il-regolament ma jindomx jintużaw ċerti mezzi, daw il-mezzi għadhom qed jintużaw ta' nsib. bċertu eh, prodott illi, illi jattira li la safar. Jena qed nitkellem fi Andrea illi huwa membru ta' entità fil-Ġermanja u manka mal-Ewropa kollha qegħdin disa persuni. Is-sitwazzjoni għada gravi ħafna hemm ħafna liġiet li għedin regoli u liġiet li għedin jiġu miksura Sammi ftit żmien ilu e, ċertu forsi titjib minħa tal-awtoritajiet. Diversi eluf kbar ta' safar edin jiġu e, jinqabdu binsib imma zewċ miljun għas-safar jedin jinqabdu b'mod illegali diversi territorju, zoni li ma interessati minn dal-brakonaċ li eh, specialment fil-gżira ta' ċipru, il-parti ċipriotta ta' gżira. Il-forzi specialment tal-ħarifa eh, mumiex bizzejiet. Umbat hemm situazzjoni gravissima ħafna dak għandu xaqsam ma' zona kontrollata mir-Renju Unit. U f'din iż-żona pratikament hemm żewġ żoni oħra di fatto difatti il-Polizija ċipriota ma tistax tidħol, ovvjament, u il-Polizija tar renju Unit pratikament mi qed tagħmel xejja kważi xejn u allura di saret żona libera għal dawn għal nassaba ixfri għadin nitkelmu fuq zona li ħilsa biex jisir li jrid biex jisir din il-kaċċa illegali, biex jisir din il-kaċċa illegali. Għanna Life Crime Unit tar renju Unit ukoll dal-aħħar eh, ħarġ l rapport li turi x'qed jiġri issa dwar id-dokument ta' ħidma li għandna fl-aġenda komunikazzjoni għal il-membri il membri hemm imsemmi li f'Ċipru hemm regola li tagħti permess li anzi tfittex b-17.000 euro li lil min ikun ħati ta' kaċċa legali. Aħna fl-Italja għanna jina jiniħu sem b'mod volontarju f'gwardja għal kontrat kaċċa legali. U ninna sigurakom li Jekk naħsbu li ċipru daw is-sanzjonijiet trid verament tiġilet din il-kaċċa legali, l-effett huwa il-kontrarju. Psikoloġikament l-autoritajiet ta' kontroll meta għandhom qudiemhom dan ir-rejat li għalihom hemm sanzjoni amministrativa ta' 17,000 euro, b'mod diffiċli japplikaw sanzjoni da' sekk ibsin. Ikun aħjar għal sanzjoni ta' 2,000-3,000 euro biex inti tati din it-tip ta' pjena lil eh, persuna normali għal din issir biss ħafna eh, għalja għall-operaturi. Din il-pjena qed tagħmilha impossibbli biex eh, l-awtoritajiet ġuridiċi ma jagħtu l-ebda sanzjoni. Allura ħejja tkun sanzjoni żejra. Allura qed nitlob li ssir E, talba kawza biex issir din e, biex infittxu lil dal-pajjiż għad-danni il għaliex e, ma ninsewx li din id-direttiva tal-asafar hija waħda mill-iktar direttivi ta' l-Unjoni Ewropea, waħda mid-direttivi ambientali tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi. Issa mill-Kummissjoni Ewropea is-Sur Apuljes. presidenza jina ħan itkajn fil-qosor ħafna fuq għadin għax dija marbuta mal-kwistjoni iktar wiesa fuq il-diversi pajjiżi fejn id-direttiva favur la safar qed tiġi miksura għandna nġdu ngħidu. Joġobkom? Tixtieq twieġeb iktar tard? Nista' nitkellem fil-qosor fuq din fuq il kwistjoni fuq ċipru. Mbagħad nippreżentaw l-attivitajiet ġenerali tagħna fuq il-kwistjoni kollha kemm fl-Ewropa fuq il-punt li jmiss. Mela, dwar ċipru, il-kwistjoni magħrufa sew hija huma prattiċi illegali taħt ir-regolamenti tal-Unjoni Ewropea anke taħt il-liġi Ċipriotta. Dawn ilhom għaddejjin din l-attività illegali l għaddejja żmien għandha ħafna dimensjonijiet ekonomiċi, amministrattiva, soċjali, politika u l-Kummissjoni kienet qed issegwi dan mill-qrib ħafna u b'mod sistematiku jidher li l-istadju ta' qabel idħul tal-Unjoni fl-Unjoni Ewropea ta' Ċipru. Irridu naraw miżuri biex tittejjeb l-infurzar tal-leġislazzjoni Ewropea u Ċipriotta. Dan ifisser l-eliminazzjoni ta' dawn il-mezzi ta' bit ta' safar l-insib. Dawn huma irridu naraw il-passi konkreti li fil-fatt li jittieħdu imma dan irid isir ukoll mill-awtoritajiet mhux biss Ewropej, mhux biss mill-awtoritajiet Ċiprioti manka mill-awtoritajiet tar Britanniċi li għandhom li għandhom eh, il-kontroll ta' parti mill-Gżira Ċipriotta. Biex wet unfurza fil-żoni tagħhom, allura aħna għandna ċerti passi meħudin lejn it-triq it-tajba pal kontrolli fuq l-art tamir tajjeb raids pieni iktar effettivi u prattiċi ma l autoritajt rilevanti fuq il-fond dwar il-kaċċa il u anka kooperazzjoni ma' dawk mal-imsieħba kollha interessati li ninkludu koll il-volontira li huma daqshekk importanti. Dawn huma passi kollha pożittivi u rajna ċerti riżultati pożittivi, speċjalment tul il-perjodu ta' migrazzjoni tal-brebbija u anka l-perjodu ta' żmien li nsib fix-xitwa biex innaqsu xuħud minn dawn prattiki imma kif Kif qal onorevoli membru, is-sitwazzjoni speċjalment fil- eh, fil-ħarifa hija allarmanti ħafna u li ħan nagħmlu huwa li għal darb'oħra mmorru lura għand l-awtoritajiet Ċipriotti u l-awtoritajiet ta' l-awtoritajiet Britanniċi skont il-kompetenzi tagħhom biex jiskopru x'miżuri jiżjed għandhom jittiru biex konna verament tip fuq l-art u ovvjament jekk ma jkunx hemm proċeduri ta' ksur, jekk ikun hemm irrieda politika biex jittieħdu eh, miżuri konkreti. U ħani għafawa issa din hija kwistjoni iktar wiesa. attività illegali bħal dan bħal din għaddejja wkoll f'partit oħra tal europa u aħna għandna bżonn li nifacċaw din il-problema b'mod iktar olistiku mela li jmiss petizzjoni li jmiss relatata ma' di hija dwar Malta. Malta, Ċipru, il-petizzjonista għandu l-kelma. Um, ehm, middag ondertussen, dames en heren. Ehm, voor eerst wil ik u in naam van de Belgische... Il-wara nafsina il-tajba, il skont il-kellim, l-ewel ħagġa nir-ringrazzjakom fissem l-enti li għandex taqsam ma l-assa regolament ta' safar illi stidintuna biex niġu għawnek nitkelmu fuq dan il-kacċa legalijiet jisseħ f'Malta. La safar migratorji itiru għal eluf ta' kilometri u jiffaċċjaw ħafna perikli. Jistgħu jintilfu, jistgħu jispiċċaw diżorjentati, jistgħu jispiċċaw eh, eh, mejtin waqt tempesti u jistgħu jitilfu l-orjentament tagħhom u li ma jsibux biżejjed ikel eh, biex jikomplu bit-triq tagħhom. l ma jifu għal-menu darba. U rridu nikkonsidraw ukoll il-safar eh, illi joqtlu safar oħrajn u għandek perikli oħrajn u għanna hemm safar illi daw eh, irrid konna safar biex inkomplu bil-ispeċi bil-ispeċi kollha. Issa, din il-migrazzjoni imma tonqos minħabba attività tal-bniedem. Ħafna minn dawla safar migratorji, ħafna minn dawla safar huma migratorji u u il-kaċċa li hija l-ikbar periklu fuq kollox. Issa tasar sar hekk imsejjaħ sport tal-massa u eja nissoġeraw x Greċja, il-Turkija, Malta, jinqatlu miljoni kbar ta' safar. Is-sitwazzjoni hija daqshekk hija inkredibbli u bla limitu. F'Malta biss kull sena għandek mijiet ta' iluf ta' safar migratorju li jinqabdu u jinqatlu qed nitkellmu hawnhekk fuq għas-safar li huma oġġett ta' proprjetà ta' proprjetà minħabba fondi tal-Unjoni Ewropea. Din il-gżira għandha din gżira għandha tkun post ta' mezz ta' mistriħal dawn da' safar migratorji. U mhux kamp ta' battalja, kamp ta' gwerra kif għandna. l-safar waqt li jkunu fil-passaġġ tagħhom fil-post tagħhom ikun hemm nies jistennewhom, kaċċatur jistennewhom u jisparawhom. U hemm ukoll min jaqbadhom għall-insib. U per anka fil-bidu tal laf fil- għandek 3 miljoni ta' asafar li fil-fat jiġu minsuba fil-Malta hija tradizzjoni li jinżammu ġo l-gaċċeċ. Issa fl-2012 f'Malta, il-Bed Life Malta, sabet 101 ta' safar e asafar eh, maqtula jew imweġġajn u in-numru kiber ferm iktar mill-2008 l-Bed Life Malta, skont il-Bed Life Malta għandek ħafna eh, ksur ta' liġijiet minħabba dawn il-bit tal-asafar, l-insib tal-asafar u l-kaċċa tagħhom. Issa f'Malta għandek ħafna mezzi ta' bit ta' safar jew jiġu sparati bil u il-Partit Laburista qabel l-elezzjonijiet ġenerali kien daħal e, u kien wiet, kien daħal fiftejn u kien ib li jisib soluzzjoni. Euro meer betalen voor ze een jachtverlof. Issa issa fej qabel kien il-kacċaturi kienu jistaw jħallsu mal-50 euro biex ikollhom il-permessa l kaċċa issa mandu bżonn iżjed il-, il din il-kaċċa e, u dis-sena emma il-fuq minn 9000 kaċċatur fejn qabel kien hemm fejn inqas. Il-gvern Malti għalmenu għandu bżonn għalmenu madwar 77 uffiċjal biex Eh, jigwardja s-situazzjoni imma memx ħlief 16, allura huwa impossibbli li wieħed jeżerċita il-kontroll neċessarju il-fatt li ma nistgħux li ma m'għandhomx għalfej jħallsu iktar il-liċenza u ma jżommux is-sinjal ma idejhom illi għandhom il permessa l kaċċa ma jfisser xejn li fil-gvern m'għandux il-possibilità li jikkontrolla li d-direttiva safar qed tiġi rispettata. Tutistan. U għalek se jkun impossibbli li Eh, naħdmu fuq eh, l-istaġun tal-kaċċa tal-2013. U jekk il-gvern ma jaħdimx fuq is-sitwazzjoni se jkollna problema għax kieku dana seta sospenda l-istaġun ta' kaċċa mm, sabiex eh, qabel ma dana jisib soluzzjoni il-Kommissjoni mandiċ tneħħi l-eżenzjonijiet li jeżistu u mandiċ tissospend u għanda tissospendi meditament eh, dan l-istagġun eh, tal-kaċċa u nixtieq aħna nittalbu li il-Kummissjoni tieħu azzjoni immedjata kontra Malta għalli bekk evitaw li kull sena mijiet u eluf ta' għasafar jinqatlu meta jaddu minn fluk eh, minn fuq Malta. Is-Sur Vandenstegen. Grazzi ħafna. L-ewwel u qabel kollox nixtri jiena ngħidilkom li dwar Malta kien hemm possibilità fl-2009 li permettit deroga fuq il-kundizzjonijiet ta' kaxxa minħabba ċirkustanzi partikolari ta' Malta. l miżuri li għandhom x'jaqsmu mal-staġun ta' kaċċa tal-rebbija dawn qegħdin fil-leġislazzjoni hemm konformità mal-sentenza tal-qrati u b'mod partikolari regolament nazzjonali qed li jekk waqt ehm, staġun partikolari tal-rebbija hemm limitu partikolari li qed jintlaħaq mela Malta mhux se tapplika deroga għal kaċċa fl-istaġun ta' wara u l-leġislazzjoni nazzjonali wkoll introduċiet numru ta' kontrolli fuq eh, dan l-istaġun inkluss limiti kwoti u restrizzjonijiet l għandhom xaqsmu għal postijiet il-ħin kif ukoll il-rekwiżiti ta' rapporti dwar il-ftuħ tal-istaġun ta' din is-sena il-Gvern Malti dan informa l-Kummissjoni li wara l-valutazzjoni tal-informazzjoni li l-Kumitat għamil disponibbli possibbli ġifiri il-korp xjentifiku tal-gvern fuq il-kustonijiet li għandhom xjaqsmu mala safar taħt id-direttiva għala safar u dwar id-dejta li ġitri ġivuta mill istagġun ta' qabel il- il-kondizjonijiet għal deroga intlaħqu għal din is-sena. Il-Kummissjoni ħadet eh, nota ta' deċiżjoni tal-Gvern ta' Malta li eh, l istaġun jinfetaħ din is-sena jerġa' u l-infurzar eh, qiegħed hemmhekk sabiex id-deroga tkun hemm il-konformità 100% magħha. B'konformità mad-direttiva nixtieq niċċara hawnhekk li l-Kummissjoni m'għandix l-intenzjoni li terveni jew tissospendi jew tala dan l-istaġun tar rbija ta' Malta minħabba il-dawn l allegazzjonijiet li huwa illegali l-Gvern Nazzjonali qed jieħu deċiżjoni hawnhekk u l-Istati Membri li qed japplikaw deroga jridu jresqu rapport ta' deroga lill-Kummissjoni fuq l-implementazzjoni tal-kondizzjonijiet li nsabu fil-direttiva dwar l asafar affarijiet ġifir Malta se jkollha bżonn tersaq dan ir-rapport ġifir sabiex tikkonferma li l-kondizzjonijiet intlaħqu u l-miżuri ta' nforzar effettivi li eh, dawna ittieħdu sabiex il-limiti ta' deregi jiġi mħarsa l-Kummissjoni se tevalwa dan ir-rapport flimkien ma' rapporti kollha l-oħra li jistgħu jiġu mresqa il partijiet interessati kollha inklus l-organizzazzjonijiet tal-protezzjoni sabiex jaċċertaw li konformità 100% ma' din id-derega u il il vera stretti tal-direttiva tal-asafar tal-Unjoni Ewropea dwar il-qtil illegali ta' dawn il- Ella sapar tal-passa eh, u din responsabilità tal-Korpi Nazzjonali għall-infurzar tal-liġi sabiex jieħdu miżuri adegwati sabiex jiġġieldu kontra dawn il-pratiki illegali. Il-Kummissjoni diġà tqajmed din il-kwistjoni fuq ta' okkażjonijiet mal-awtoritajiet Maltin u huwa mifhum li f'dawn l-aħħar snin Malta bdiet tieħu miżuri partikolari sabiex tindirizza dawn il-kwistjonijiet, pereżempju il-multi jirdoppjaw matul dawn l-aħħar ftit snin u l-numru konsiderevoli ta' ukoll prosekuzzjonijiet eh, saru eh, dawn għażdedu l-awtoritajiet l-autoritajiet Maltin rrapportaw fuq dawn imma nixtieq ngħidilkom li l-qsil illegali tal-asafar waqt l-istaġun tal-ħarifa u r-rebbija dan u qawwa eh, punta tħassib għalhekk il-Kummissjoni qed tistenna li l-Gvern Malti jkompli eh, jissaħħaħ u eh, dawn il-kwistjonijiet sabiex ċerta li kull tip ta' fkur sksur jiġi investigat b'mod xiera għalibek um, Eh, jekk hemm bżonn li jittieħdu passijiet jittieħdu u il-, il, il um, ħafna problemi pa' velenar l-insib illegali u koll u għalek mela kienem bil konsultazzjoni ma' l-istati membri u l-partijiet interessati fuq l-istatazzjonijiet speċifiċi sabiex jiġu indirizzati dawn l-osma per eżempju il-monitoraċ attivitajiet illegali l-iskambju ta' informazzjoni, prevenzjoni ta' forz u infurzar u t-tip. L-azzjonijiet identifikati rridu jiġu implementati mill-istati membri l-partijiet interessati u nkella l-Komissjoni. Umbat il il-Kummissarju koll dan għandita kollaborazzjoni mal-network eh, il-network tal-Unjoni Ewropea l-implementazzjoni u l-inforzar tal-liġi ambientali pal ta' dan fuq proġett fuq il-qtil illegali l-insib u eh, tal-safar b'mod illegali fl-Ewropa u se sir konferenza annwali f'Malta din is-sena ġifir f'Ottubru bħalli biex nala il-Kummissjoni impenjat li tkompli il mantoraċ mill-qrib ta' situazzjoni aħna se nkomplu dialogu tagħna mal-awtoritajiet Maltin sabiex aħna identifikaw passi eh, futuri li jistgħu jkunu possibli sabiex il-konformità tiġi imtejba l-konformità mal-liġi l-leġislazzjoni Ewropea u l-ħarsin tal-asafar. Grazzi ħafna. Oh, Noni, eh, zizzetologu. Grazie ħafna tajt il-President, eh, il-kellim. Eh, iva, jiena nirrikonoxi li fil kasta Malta hemm din is-sitwazzjoni ta' kaċċa illegali u hemm ksura ta' direttiva tal dwar la safer u jiena nista' ngħidilkom ukoll il-Gvern eh, Malti donu qed jinjora din id-direttiva din is-sena mela ċifri vera qed ibeżżawna jiena pparteċipaj jgħid kont hemmhekk fuq il-post jiena naf li dak li qed ngħidilkom huwa minnu u qed nitkellem dwar Settembru tal-2012 ġifieri ftit ilu biss rajt dak li qed iseħħ jiena partiċipajt flimkien ma' Bad Life Malta u eh, kien hemm il-kumitat ukoll eh, kontra il-qtil eh, ta' l-annimali u Issa, f'Malta, bħalissa, Malta li tamel parti mill-Unjoni Ewropea, l-kaċċa tisir eh, il-periodu rebbija, l-asafar li eh, et eh, dawn qed jitlu fil-pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea sabiex dawna jkollhom iż-żar tagħhom Malta awtorizzat żewġ regoli li ġew eh, approvati fi 28 ta' Marzu, ġifieri sabiex il-kaċċa tibda mill-10 sa 30 ta' April u qalu li qed japplikaw artiklu 9 tal-direttiva tal-liġi tal-komunike eh, l-Unjoni Ewropea ġifieri eh, id-deroga. Mela, kif nafu u kif il-dawk li res u il-petizzjonijiet 10.000 kacċa u dawna eh, nataw 20 ġurnata ta' kaċċa u jiena naf xi fisser xina wkoll kont gwardjan fi pajjiż tijaj u jena ġifiri kontasa ta' dawn l-affarijiet ġifieri li dawn din il-kwantità żgħira ta' safar li eh, jistgħu jinqatlu li għaw taħt eh, derogi ġifiri il-limitu diġà intlaħaq mhux fl-ewwel ġurnata ma fil-ftit sijat ta' kaċċa minn mindu fetaħ il siġat eh, l-istadun. ġifiri l-Kummissjoni m'għandha bżonn l-ebda rapport għax ġifieri diġà hemm l-engan ta' din il-liġi ġifiri mela l europa kollha l-Unjoni Ewropea, l-Parlament Europa jiġu ingannati ġifiri dawna dawk ċifri ġifiri dawn iċ-ċifri dawna diġà intlaħaq l limiti diġa intlaħ fi ftit sijat ġifiri mela il-Komissjoni trid tintervjeni ġifiri titim. Tfisser li Malta li id-direttiva tal asafar l-iktar, eh, kważi l-iktar direttiva antika ġrid tiġi mħarsa. Ġifiri tridu tifu mill tingannawna ġifiri u ma ġifiri kif dawk li u l-petizjonijiet dawna fakruna dwar is-sitwazzjoni. Ġifiri eh, Deroga ġifiri ta' sena l-oħra tkompli din is-sena, ġifiri u jek nitkellmu dwar artiklu disa dwar il-kwantitajiet żarrem il-liġijiet dwar il-kontrollijiet li ma jeżistux, għax memx ġifiri l-forzi sabiex disa telef kacċatur jiġi kontrollat, ġifiri mela f f'sitwazzjoni mhux mux ġifiri li dawn l-ispeċijiet qed jinqatlu, imma l-ispeċijiet kollha dawn is senjuri u rawna bl-slides tagħhom xini situazzjoni sitwazzjoni ġifiri hemm il-kaċċa ġifiri qed jikaċċaw il ispeċijiet kollha għax l-autoritajiet mandomx rida politika mux għet wet u il-kontrolli meħtieġa ġifiri jena nishtiq li il-liġi tkun l-istess indaqsa l-istati membri kolla anka l-Malta ġifiri fl ħar intkom tridu tiftħu l-uniku lingwaċ ġifiri dawn il-nis jistaw jifmu u ma sanzjonijiet għalek mela eja niftħu mela ksur eh, proċeduri ta' ksur eh, proċedura oħra ġifiri b b'sentenza oħra ġifiri għaxi rritu konna kundanta ġifiri u b sanzjonijiet l-ewel sentenza li jinti fakartna ħafna ġifiri dwar li ġifiri permetti din id-deroga imma eh, skont artiklu 9 ta' direttiva. Imma issa eh, dan l-artiklu qed jinkiser kompletament u peress li aħna rajna minn dan il-punt li hemm seba' petizzjonijiet fuq dan il-punt. L-Ewropa jkollu jien għamilt starriċ, investigajt il-konvizjoni ta' ġifiri ftit jimilu eh, ġifiri sabiex ikun hemm intervent mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizja jiena ġifejt ħafna tella fornati miċ-ċittadini tal-Ewropa kollha ġifieri kulħadd huwa skandalizzat. Ġifiri, qed nitkellmu dwar seba' spedizjonijiet. Dana qiegħed ġifiri l-opinjoni pubblika, ġifiri ma nitskawx inkomplu e, innaħlu l-ħin, ġifiri mela dan il-gvern Malti qed jingannana. Stokki Zanoni. E- Grazie ħafna Sur Zanoni. il kumitat tagħna Mela, il-Kumitat se jpoġġi l-pressjoni fuq il-Kommissjoni Ewropea sabiex tiġi mnedija din il-proċedura, aħna se niddiskutu dan il-punt ma' l-koordinaturi, din hija xi ħaġa li għandha eh, ġifieri eh, informazzjoni li għandha tiġi mifruxa fost iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Sinjura President jgħid il-kellim li jmiss u eh, kummissjoni distinta mela f'pajjiżi ir-Rumanija għandna eh, l-iktar ammont ta' diversità eh, eh, ta' biodiversità fl-Ewropa permezz ta' din il-politika finqas minn sena id-delta ta' Danjub se għala il-Kummissjoni qed taċċetta standard doppju Iġifiri, il-għala mela din id-delta trid tiġi mħarsa sabiex niprevjenu ma nevitaw kull tip ta' dannu fuq eh, ġifiri biodiversità inkredibbli ta' din id-delta, imma fl-istess ħin jintkom qed taċċettaw li l-qtil sfrenat ta' dawn la safar għaxra li qed isseħħ kemm f'Ċipru kif ukoll f'Malta bażikament qed nitkellmu dwar il-qtil eh, tagħhom jiġifieri inti eh, intkom qed titkellmu dwar il-limit qed jippruvaw dawna ma jippermettux jiġifieri dan il til sfrenat u minn mela ħantikom ftit ċifri kien hemm post possibilità, possibilità li proċedura ta' ksur tiġi mnedija, l-ewwel kien hemm investigazzjoni minn DG Ambjent iġifiri fi żona eh, protetta eh, viċin id-delta ta' Danube għas sempliċi raġuni u jien appoġġajt l-azzjoni tal-Kummissjoni minħabba l-fatt li huma kienu qed jikkonsidraw meta jiġifieri kienet jinstollaw il-sitet tar-riħ li dana kien se dana jaffetwa il-rotta tal-asafar minn tramuntana għan nofsinhar għalhekk aħna fir-Rumanija rridu nagħtu każ noqogħdu attenti u xuħut mill-flus rumen tagħna rridu aħna nħarsu dawn il-safar tal-passa mit-tramuntana san nofsinhar u għandna nipprevenu li jiġu installati iktar tziet tar-riss riħ intkom qed taċċettaw, jiġifieri responsabilità tagħkom jiġifieri li l-qed sprenat tal-safar isir fi ċipru u f'Malta. E, kummissarju, kummissjoni, skużawni, inti tista' tgħidli fejn jinsab dan il-bilanċ dan il-livell indaqsa ma jeżistix mhux qed narah jiena. Imbagħad kif huwa kif huwa possibbli li llum il-ġurnata fl-Unjoni Ewropea li mhux fl-Afrika, jiġifieri mhux eh, fil-reġuni fejn ikun hemm daw is-safaris, le imma fl-Ewropa li l-istati membri kif huma permessi eh, li jagħmlu dan dawn it-tliet pajjiżi li inti għadek kif semmejt huma ehm, pajjiżi li għeddin fiż-żona Schengen jiena naf li eh, bil bit-tamir tal-lum eh, nistaw naraw il-frifet, nistaw aħna naraw l-insetti, nistaw naraw l-izzar, l-izzar Eh, eh, jina, mela, jina, eh, irrabjat, ma mux qed nara bil-rabja, għax mux aċċettabbli li, mela, dan il-qtil għet isir imma l-kommissjoni, tajt iva, dawn il-ftejmiet speċjali, jem dispożizzjonijiet periodi ta' tranzizjoni, le, le, le, dan huwa klim bla sens. Il-kommissjoni trid timplementa l-istess standards kif qed tagħmel fid-delta tiegħi fil-żona fil fl-erja ta' Danjub. Għax e, e, ta' Danubju, ġifiri il-għala l-Rumanija tritton fuq iktar flus meta il- Et isir dan il-qtil fir-Rumanija, dan it-trattament indaqs fejn ijat, Għax ġifieri mela l-Istati Membri jistgħu jgħidu li iva konna dawn l-arranġamenti speċjali mal-Kummissjoni, konna soluzzjoni sabiex nippermettu dan il-qtil. Dan huwa inaċċettabbli. with you. Uh, let's go. Mela, issa nistgħu ngħaddu għal punt li mistajt il-President. Inti tixtieq intervjeni Iva, jgħid il-kellim permettili fil-qossor nitkellem dwar eh, kemm gravi din is-sitwazzjoni ġewwa Malta hemm dawn il asafar tal-passa, asafar li jgħaddu minn ehm, dik iż-żona ġifieri fil-rebbija u ħarif u l-ħarifa wkoll u hemm il-qtil ta' dawn l-annimali, dawn l-asafar għalhekk E, mela, fil-rebbija, metem il-migrazzjoni ta' rebbija ta' dawn la safar, iva emmek, emmek, emm, uġifiri, emm, Hemm speċi ta' sfur li e, taddim il- e, minn fuq Malta, minn dan l-asfur ġej mill-Afrika, mil u eh, Sur Denaro għal xi ħaġa dwar il-miżuri li għandhom jiġu applikati mela qiegħ għaddu issa l-punt li jmiss il-Kumitat ta' eh, l-Ambjent rridu naraw xirridu namlu u eh, dan il-kas mela issa se nitkellmu dwar it-trasparenza fil-politika ta' trasport, Sir Kalif, jiet hawnhekk qed nitkellem dwar petizzjoni numru 20 id eh, dwar il-West on Track. Speak here today. Mela, nixi najdilkom eh, ngħidilkom li eh, mela il- dan l-ar, din l-arka ġifiri tal-Irlanda Eh, ukoll l-istess eh, għall-Ewropa u eh, importanti u koll mela. Qed nitkellmu dwar il-nuqqas ta' ġustizja u nuqqas ta' trasparenza fl-użu tal-fonti tal-Unjoni Ewropea fil-deċiżjonijiet li għandhom x'jaqsma trasport pubbliku li qed jaffettwaw ir-reġjun tal-BMW, ġifiri din il-kwistjoni għandha tkun ta' tasib għall-Unjoni Ewropea. Mhux qed nitkellmu dwar il-ftuħ tal-linji tal-ferrovija li qed jinfetwa hawnhekk din kwistjoni li l-Irlanda tiġġida dawk li t-ġida dawk li jfassru l-politika huma bbażati dublin fil-programm tal-2000 l-2000 u l-2006 il-maġġoranza tal-dawn mm, il-fondi finanzjat mill-Unjoni Ewropea fil-qasam ta' trasport kien ġifiri taħt eh, għan numru wieħed fil-reġun bi WW imela e, il-fatti eh, għadhom hemmhekk eh, għax ma tiġu għanjurati ġifiri skont studju li sar u minn Adolf Huxley fl-1927 u saru investimenti fil żewġ reġunijiet bi allokazzjonijiet partikolari għal kull reġuni ma fil kastell tal-reġun tal-BMW l-allokazzjoni hemm hawnhekk għal dan ir-raġuni il-rekwiżiti ġifiri li l-allokazzjonijiet ikunu limitati ġifiri dan ma sarx u dan il ksuru għaċċaru rridu aħna ninvestigaw l-affarijiet u il- Mela, il-flus għal dawn dan ġifiri reġun BMW taħt numru wieħed dawn nataw l-reġun tal nofsenar u tal-vant li għandu iktar flus fil-program tal-bejn l-2000 sena 2006 imma il-għala mela ma nistawx naraw l-infiq kif intefa ġifiri għadna ma rajdin ġifiri l-infiq partikolari għal dan il-reġun BMW għal programmi bejn l-sena 2000 u l-2006 li ġew komitazjati mill-Unjoni Ewropea Jack mhux konxi dwar xi konsultazzjonijiet pubbliċi li saru fuq dan ir reġin tal-BMW għal sena 2000 bejn sena 2000 u 2006 u l-ebda konsultazzjoni pubblika saret dwar TNT ġifieri hemmhekk ċittadini minn reġun eh, totali ġew esklużi aħna ġifiri investigajna l-ħaġa mal-awtoritajiet lokali reġjonali u mal- Kommissjoni għall iżvilupp tal-ponent u dawna għatmaġaw eh, ġew konsultati ġifiri eh, Iva eh, l-linja tal-ferroviji dawn transkonfinali huma importanti sabiex ikatru il-possibiltajiet ta' dbaħir sabiex il tkabir ekonomiku jiġi ġenerat etni kwota jena. Ġifiri sabiex l-Irlanda ġifiri kollha dan il-proġetti li jiġi Eh, ikkonsidrati ma mhux transfer konsilnali ma' analiżi seħħet fuq il-ispejs u l-benefiċċju kif ukoll l-istudji soċjo kull xi fuq il-potenzjal ta' dan il-proġett transkonfinali li jinsab prinċipalment fir-reġjun tal-BMW dan qed timur kontra prinċipji ta' trasparenzi li l-affarijiet ikunu ġusti jmorru kontra l-linji gwida tenti. Dawn huma kwistjonijiet li għandhom ikunu ta' importanza partikolari għall-Unjoni Ewropea xi l-involviment tal-fondi tal-Unjoni Ewropea dawn il-kwistjonijiet ta' dan il-protezzjoni eh, jisħoq ilhom iktar valutazzjoni iktar konsiderazzjoni jekk le se nkunu qed nimxu kontra l-prinċipi fundaturi tal-Unjoni Ewropea. Thank you very much. Okay, Langley, please. Grazie Sur Langley. Mr. Langley? Yeah. Sur Langley, Iva, hawnhekk ninsab. Grazzi members of the Petitions Committee, My name is Peter Bowen Walsh, okay. a veterinary surgeon from Sligo in the northwest of Ireland. Ġej mill-Majestral uh, tal-Irlanda fil-periferija tal-Ewropa jina nemmen il-trasparenza fil-regolamenti pruva jiksbu opportunitajiet ugwali għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea bħala kirurgu veterinarju jiena nsegwi l-liġi tal-Irlanda jekk jiena nikser il-liġi jiena jista niġi mressaq il-qorti. Prinċipji bħal daw eh, naraw fl-Unjoni Ewropea kollha u maċċettati fl-Unjoni Ewropea hemm bżonn ta' trasparenza fil-mod ta' kif l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri interaġixxu u eh, jġibu ruhom liktar meta jallokaw il-fondi. Weston Trek, organizzazzjoni komunitarja volontarja minn l-ebda affiljazzjoni politika, tgħid illi l-istatus tagħna bħala ċittadini tal-Unjoni Ewropea hija mnaqsa bil-mod ta' kif eh, reġun tagħna huwa trattata. Aħna neħtieġu infrastruttura xierqa fil-Majjisral. Il-mikrofon għal-kellim. Anyway, I'll, I'll continue. We need proper infrastructure in the northwest to... Neħtiġu infrastruttura xirqa fil-majistral sabiex nevitaw il-problemi soċjali u ekonomiċi li tul familju negozji tagħna. Aħna dan neħtiġu sabiex il-ġenerazzjoni tal ġajjini kunu jistgħu jgħixu ħajjiet produttivi kollum. trattament ugwali pala ċittadini ugwali tal-Irlanda u l-Europa. Il-Western Ark huwa proġett transkonfinali b'interkonnettività u potenzjal ta' merkanzija Jekk jiġi konsidrat dan jista' jindirizza l iżvantaġġi soċjoekonomiċi fir-reġjun tal-Majistral tar-Repubblika tal-Irlanda u l-Irlanda ta' fuq jista' jtejjeb il-kwistjonijiet eh, negattivi li diġà jeżistu minħabba l-frontieri tal-art fost il-ġurisdizzjonijiet u l kummerċ imsaħħaħ. Jien nixtieq napprezza il-fatt li l-Kumitat tal-Petizzjonijiet qed iqis il-petizzjoni tagħna bħala ammissibbli u kon nixtieq napprezza l-fatt li l-membri tal-kumitat qegħdin jikkonsidraw il-merti tal-petizzjoni. Sinja President, jiena Polo Conner jena ngħix u naħdem fil-Majistral tal-Irlanda u jiena nifhem l-importanza ta' infrastruttura u pjanar tajjeb fil-punent tal-Irlanda hemm komunità eh, u forza ta' xogħol vibranti iżda hemm bżonn ta' negozji li jiġu stabiliti fil-Majistral U għed naraw li jazistu differenzi bejn in-naħa tal-vant u l-punent tal-Irlanda. Aħna fil majistral aħna svantagġati u maqtuwa mill-pija tal-Ewropa għaliex maħnix inklużi fil-programm tenti fisem iż kolla kollha mill majistral tal-Irlanda jiena nixtieq nirringrazzjakom għal-ħin tagħkom. Mrs. Brennan, yes. My name is Helen Rochford Brennan. Jiena Helen Rosford Brennan wara li emigrajt mill-Irlanda u kelli pożizzjonijiet manageriali għoljien fl-Istati Uniti fir-Renju Unit jiena ġajt lura li l-Irlanda bosta snin ilu. Jiena eh, involvejt ruħi fil-setturi ta' turizmu u fil-punent tal-Irlanda. Il-turizmu huwa l-ħajja tal-ekonomija irlandiża u fi żmien ta' problemi ekonomiċi U importanti l-punent tal-Irlanda ma jiġix maqtuħ mill-bqija tal-Irlanda u jkun jista' jattira turisti. 90% ta' turisti Ewropej jivvjaġġaw bit-trasport pubbliku, l-importanza tal-iżvilupp strutturali fit-turizmu e, ma nistgħux nifqu nisħu dwaru. Fl-Ewropa il-ferrovija u l-iktar mod e, ta' trasport effettiv għal ħaddiema u turisti u r-reġun tal-BMW u n-nuqqas ta' infrastruttura li hemm f'dan ir-reġun jinsa minħabba fekk jinsab fi svantaġġ kbir sabiex jattira it-turizmu u tkabbir industrijali. L-inklużjoni fit-TNT tista' tgħin sabiex tiġi indirizzata din il-problema u wkoll tittejjeb l-integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea bħala għaliex servizzi ta' trasport effettivi jistaw jgħinu biss eh, sabiex jinkoraġġixxu il-moviment ħieles tal-ħaddiema. Popolazzjoni tal-punent tal-Irlanda qiegħda dejjem tixjih u memx bizzejet servizzi ta' trasport li huma disponibli. U ċertu persuni lanqas biss għandhom aċċess għal servizzi mediċi u soċjali. L-edukazzjoni toħloq l-iżvilupp ekonomiku kien fuq livell lokali nazzjonali u Ewropew. Il-falliment tal-Irlanda illi tipprovdi servizzi ta' trasport xirqa għazzaza joħloq xkil ieħor għall-edukazzjoni u l-iżvilupp personali tagħhom. Il-punent tal-Irlanda għandu livelloli ta' edukazzjoni terzjarja, ma dan ukollu ħafna studenti m'għandhomx aċċess għal trasport bażiku minħabba illi hemm infrastruttura mhux tajba, mhux xirqa dawn iċ-ċittadini kemm żgħażagħ u anzjani għandhom id-dritt illi leħinhom jinstema l-falliment minnaħa ta' Dipartiment ta' Trasport tal-Irlanda illi jikonsolta lil dawn in-nies meta huwa jagħmel deċiżjonijiet importanti li jolqtu l-persuni tal-punent tal-Irlanda din hija ħaġa li ma nistgħux insibu la skuża u nuqqas ta' trasparenza fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet immur kontra l-ispirtu tal-Unjoni Ewropea. Fissem iċ-ċittadini tagħna kollha ma b'mod partikolari dawk l-aktar vulnerabbli jiena nitlobkom sabiex tikkonsidraw l-inklużjoni tal-Western Ark fit-tenti. Il-persuni Landiżi huma b'saħħithom rezistenti u qegħdin jippruvaw joħorġu minn din il-kriżi. Iżda meta aħna nagħmlu tnaqqis ma rridux ninsew servizzi bażiċi li n-nistana jistħoq ilhom fl-aħħar net, Sinjura President, jiena naqbel mal-kollegi ta' qabli u nixtieq nirringrazzjak u kol napprezza l-Kumitat tal-Petizzjonijiet għaliex iddikjara l-petizzjoni tagħna bħala ammissibbli u napprezza wkoll il-membri tal-Kumitat għaliex il qed jikkonsidra il-merti ta' din il-petizzjoni. Grazzi sull-Angli. Grazzi President. Qegħdin naraw illi tqajmu bosta punti hawnhekk. Ħafna minnhom aħna provajna nkopruhom f'rispons inizjali tagħna għal din il-petizzjoni. U dwar dan jiena nixtieq nindirizza l-kwistjoni ta' konsultazzjoni l-ewwel qabel kollox għaliex hemm nuqqas ta' preċiżjoni f'dak li jedna fir-rispons formali tagħna dwar il-konsultazzjoni pubblika dwar il-programm ekonomiku u soċjali ta' infrastruttura tal-1000 sena sa' 2006 saret konsultazzjoni iżda jider illi hija konsultazzjoni fost l-imsieba soċjali biss l-imsieba soċjali illi joperaw il-sistema ta' sħubija soċjali irlandiża. U ma apparentament ma kienx hemm konsultazzjoni ta' bejn is-sena 2000 2006 issa frabta mal-programm 2007-2013, il-programm reġjonali BMW, ġi konfermat fid-dokumenti tal-programm nifisom illi konsultazzjoni pubblika seħħet. Jiena għandi bil-miktub u jiena nista nati dan il-petizzjonanti jekk jeħtiġuh għandi kas għall-inklużjoni tal-korrider kollu tal-punent jew kważi kollu fil-fondi, fil-proposti ta' fondi għal-2007-2013. Dan ma ġiex imresta il-qoddim mill-autoritajiet tal-Irlanda u dan il-fat huwa rikonoxxut u ser nerġa' nitkellem dwar dan 50 eh, ta' sekondi. Il-petizjonanti għajmu il-punt tal- il-sensiela sħiħa ta' proġetti għal reġun tal-BMW 2000 2006 jiena nista' nikkonferma illi bħala parti mill-proċess ta' elu ta' dawn il-proġetti li għadhom għaddejjin aħna għandna listi dettaljati ta' proġetti li għaw taħt il-programm ta' infrastruttura ekonomiku u soċjali u kol taħt il-programm BMW. U dan, ovvjament, jista' jingħata lill petizzjonanti jekk jeħtiġuh. Jiena nixtieq ngħid ukoll u l-koll nafu għonek il-kamra illi l-Irlanda kella il-problemi makroekonomiċi u fitar finanzi pubbliċi tagħha sa mill-2000-2008 eh, u dan kellu impatt fuq il-pjanar tal-proġetti fil-reġun tal-BMW u dan Der ovvju fl-2009 rajna li kien hemm bżonn ta' bidla fil-programmazzjoni parti mill korridor tal-Punent issemma bħala kandidat possibbli għal fondi bħala parti minn din il-bidla fil-programm. U ġim ressaq sabiex jingħataw il-fondi mill-awtoritajiet ta' ġestjoni iżda ġie deċiż wara u jinqet nassumi dan ġie deċiż mid-Dipartiment tat Trasport illi dan ma kienx każ ġust sabiex jingħataw il-fondi u l-awtoritajiet irlandiżi għalunna illi kien hemm jew hemm kwistjoni ta' cost benefit. Qabel ma' fondi strutturali finanzjaw proġett, eh, wieħed jara l-sostenibilità finanzjarja tal-proġett għandha tiġi provata jew indikata imma fil-waqt li l-benefiċċji ekonomiċi f'termini ta' tkabbir u impjiegi dawn ukoll iridu jiġu murija u provati. Apparentament għal din ir-raġuni il-korrider tal-punent ma ġiex inkluż bħala wieħed mill-investimenti potenzjali għal bidliet bejn 2007-2013. Hemm żewġ elementi oħra importanti ta' infrastruttura ta' triq illi ġew minnaħa l-oħra inklużi f'din il-bidla. Il-sezzjoni tal-highway ġiet finanzjata mill-RDF u kol bypass partikolari rajna li ġiet finanzjata mill-RDF u importanti u kol illi nejdu illi il-fondi bil-2007-2013 edin jippruvaw eh, jirkopru l-RTD u l-innovazzjoni tal-SMEs fl-investiment. Jekk naraw l 2007-2013 u kol 2014-2020 il-fondi ta' dawn il-perjodi jider illi ser ikun hemm ambitu tassew limitat għall-investiment fit-trasport u l-infrastruttura ta' trasport pubbliku fl-Irlanda fil-ġejjeni. L-aħħar punti li nixtieq nagħmel dwar il-punti illi għamlu l-petizzjonanti dwar it-tent. Id-deċiżjoni għandha tkun dik tal-awtoritajiet irlandiżi u l-fatt illi huma jridu japprovaw dawn il-proġetti jinsab miktub f'artikolu 172 fit-trattament fit-trattat għal funzjonament għal funzjonament tal-Unjoni Ewropea u għalhekk hija l-Irlanda illi tiddeċiedi hemmhekk dwar l-infrastruttura dan kien il-messaġġ tiegħi tal-lum grazzi. Mrs. Harkin. Thank you. Harkin, Iva naf li ma tantx fadlinna ħin u għalhekk ser fil-qosor. Għaliex nixtieq li kulħadd jitkellem jiena meta smajt il-petizjonanti eh, nassumi li ċittadini jiġu hawnhekk għaliex jemnu li hemm kwissjoni marbuta mal-fondi Ewropej eh, jixtiequ li jiksbu tarif tajjeb u jkunu jafu li tiġi applikata il-ġustizzja hawnhekk il-petizzjonanti tkellmu dwar żewġ affarijiet l-inġustizzja u nuqqas ta' trasparenza jina rajt ir-rispons tal-Kummissjoni u se indirizza tliet kwistjonijiet. Qegħdin naraw illi fil-reġuni tal-Irlanda, fil-BMW u il-fondi 2000-2006 skont il-petizjonanti erba snin wara l-beda l-program kienem 10 darbiet eh, ta' flows li ntefqu f'reġun u mhux fieħor għaxar darbi aktar. Issa l-Kummissjoni qalet li għandha dettalji, għandha dettalji kollha. Jiena nixtieq narom dawn id-dettalji għaliex meta jiena mort infittxu ma kienx disponibbli mid-Dipartiment ta' Trasport. Tkellmet ukoll l kummissjoni dwar bidla fil-programm u l-kuritur tal-punent Nixtieq nistaqsir il-Kummissjoni fejn marru dawn il-fondi, fejn marru dawn il-flejjes, għaliex dan huwa parti mill-flus illi ma ntefqux. Nixtieq nirreferi wkoll għar-rispons tal-Kummissjoni meta hija referi tal-Fond ta' Koeżjoni. Hija qalet illi l-Fond ta' Koeżjoni u l-petizzjonanti qalu li l-infiq fuq uh, stazzjon partikolari fil-Dublin ġi mill-fondi reġjonali. Jiena nixtieq ngħid li l-fondi ta' koeżjoni huma fondi nazzjonali imma l-Irlanda seta' jkollha aċċess għal fondi ta' okkużjoni għaliex il-GTB fir reġun tal-BMW tant kien taħt il-dak ta' reġun tal-Vant u tal-Nofsinhar li l-medja kienet taħt id-design fil-mija. Iżda il-gvernijiet tagħna nefqu kważi dawn il-flejes kollha fir-reġun tan-Nofsinhar u tal-Vant u bek din turina x'intenzjoni kellu l-gvern f'dik iċ-ċirkostanza partikolari u jiena nixtieq ngħid illi aħna ta' bilħaq nixtiequ naraw l-analiżi dettaljata li għandha li qalet li għandha l-Kummissjoni. L-aħħar net l-ebda analiżi soċjoekonomika jew ta' benefiċċju spejjeż dwar it-TNT jekk naraw l-lista tal-proġetti għal darb'oħra l-ebda proġett li applika għalih, il-proġett li applika li il-gvern ma jinsabu fi raġun tal-BMW. Jekk il-flejjes tal-Unjoni Ewropea jiġu allokati mwarba apposta, mela allura għandhom jintef u sew u jiena nixtieq nisma' nixtieq nara d-dettalji minnaħa tal-Kummissjoni. is e, Signor Anderson. The petitioners have il-petizjonanti tkellmu dwar il-kwistjoni ta' nuqqas ta' ġustizzja u ta' trasparenza u realtà hija illi fit tramuntano u nofsinhar tal-Irlanda dawk li faslu l-politika huma eh, jinsabu f'Dublin u f'Belfast. Il-Kommissjoni għalula li kien hemm investiment f'żewġ reġuni. Dan kien ir-rispons li irċiviet. U għalula illi kien hemm żvilupp fil-reġun BMW kienem eh, għal flejjes allokati imwarba reġun tal-BMW iżda rekwizit illi l-flejjes iġu allokati għal reġun tal-BMW ma ġiex rispettat dan uksur tal-regolament u nemnu illi għandu jiġi investigat b'mod indipendenti. Riċerka ta' Weston Trek jikkonferma illi l-fondi eh, ta' reġun BMW ma natawx fir-reġun u ġew natati għal reġun tal-xlok Kien hemm ċertu konsultazzjoni kif qalet il-Kummissjoni aħna lkoll nifmu il-differenza bejn konsultazzjoni u konsultazzjoni pubblika. Din il-konsultazzjoni li kien hemm ma tiswa għal xejn. Hemm evidenza għandna evidenza qudiemna llum eh, sabiex intom tkunu tistaw tinvestigaw l-affarijiet. Kummissjoni, ek jogħġbok. zewċ minuti. Grazzi, President. Grazzi li l-Kumitat tal-Petizzjonijiet għaliex ikkonsidra din il-petizzjoni bħala ammissibbli. Irridu naraw il-mappa tal-Irlanda. Aħna l-aktar reġun remot, l-aktar reġun periferiku, U il-punt li għarajna u huwa New York naħa l-oħra tal-Atlantiku. Kif għalet is-Sinjora Harkin, jidher illi il-flejes li nataw għal fondi strutturali ta' koeżjoni taħt bosta kategoriji l-koll inataw li l-Irlanda għabbażi tal-fatt li aħna reġun periferiku. il fat li GDP tagħna kien wieħed mill-inqas fl-Ewropa. Iżda l-flejes mor fil-Departiment tal-Finanzi f'Dublin huma nefqu dawn il-flejes fir-reġuni li ma ġewx kategorizzati taħt l-ewwel an, Objective 1 Frabta ma dak li qalet il komissjoni hija qalet illi ma kienx hemm konsultazzjoni pubblika bejn is-sena 2000 u l-2006. Kien hemm ċertu konsultazzjoni pubblika wara l-2006. Jien nixtieq inkun naf kemm kien hemm konsultazzjoni pubblika. Tieni ħaġa li referita tal Sinjor Harkin. il komissjoni qalet illi huma lesti illi jagħtu l-lista ta' dettalji jekk aħna neħtiġuha iva neħtiġuha u b'mod urġenti wkoll. Xi ħaġa oħra li tħassibna kien il-gvern ta' l-Irlanda illi għatal kollox mill-istat tiegħu lill naħa tal-Punent il-Western Ark. Jiena eh, l-unika membru Irlandiż fil-Kumitat ta' Trasport u wieħed jinsisti ħafna fuq il-ferrovija. Il-trasport bil-ferrovija mhux bit-triq u hawnhekk għandna korrider tal-ferrovija li jaqgħat l-Irlanda ta' fuq minn fejn ġejja Sinjora Minister san eh, nofsenar iżda il-gvern irlandiż warbu dan il-proġett. Tieni punt li nixtieq nagħmel, it-trasparenza. Għalek ġewa hawnhekk dawn il-persuni illum għat-trasparenza. L-aħħar punt, jiena xtiq nitlob skuża fisem il-kollega Petkov Gallagher għalix aħna għanna proċess ta' konsultazzjoni fl-Irlanda fil-membri tal-Parlament Ewropew jindirizzaw l-Parlament Irlandiż, jgħadija tajba ħafna sur Gallagher qed jindirizza l-Parlament Irlandiż illum. Nixtieq nitlob skuża fiżmu u ngħid li huwa qed jappoġġana bisħieħ dwar din il-petizzjoni. Aħna utrob li mmorru l-Irlanda f'Settembru u forsi nżuru id-żona tagħkom ejjew fil-naħa ta' fuq ukoll, naħa ta' tramuntana. Issa ser nippjanawa tgħid il-President. ser nikdbu l-Ministru tal-Trasport pala komitat sabiex nizguraw illi din il-ħazma ta' ġesti twetta nittamaw illi l-interpreti jkunu jistaw jibqaw maħna, tajt il-president, is-sur friend. L-axar kustjoni. L-axar petizjoni. Grazzi, Signora President. Membri tal-Parlament, tal-Komitat tal-Petizzjonijiet Parlament Ewropew, Sinjurina qed nitkellem dal-għodu fisem l-Unjoni Ewropea tal-Omja wkoll fisem il-kompetizzjonanti l-Assoċjazzjoni Ewropea għad-Disleksja. Jiena jisimni Christopher Friend u jiena nieqes mid-dawl għal kollox. Iżda, software modern ta' screen reading u kodba tal-audio moderni ifissru illi il-fatt li jiena ma narax mandux eh, ma jħallinix naqra xi kodba li intom bħala membri tal-kumitat tistaw intom il-membri tal-kumitat tistaw taqraw jiena qed ngħid m'għandux iħallini u mhux ma jrid iħallini għaliex. Sfortunatament 95% tal-kodba kollha illi intom tistaw taqraw qatt ma jsiru ma jsiru Eh, aċċessibbli, format aċċessibbli għal persuni niqsin mid-dawl pali u għal persuni eh, b'disleksja bħal eh, Michael Kalmer, il-ċermen tal-IDA, li qed jinsab li huwa bil-qeda ħdejja. Intom smajtu kontribuzzjonijiet f'dan il-komitat illi l-Unjoni dinija tal-omja li tirrappreżenta 285 miljun persuna nieqsa mid-dawl madwar id-dinja qed tagħmel kampanja eh, għal trattat eh, WIPO. Dan it-trattat jekk jiġi infassal bl-aħjar mod ser joħloq bidla żgħira imma ewlenija fil-liġi ta' drittijiet tal-awtur sabiex l-organizzazzjonijiet ta' persuni bid-disleksja u dawk neqsim mid-dawl li jkunu jistaw jaqsmu rizorsi skarsi tagħhom u jibatu kodba lil persuni membri fl-assoċjazzjonijiet tagħhom mod anke transkonfinali ħaġa illi bħalissa ma stax isir minħabba il-liġi attwali tal-drittijiet tal-awtur. Membri ta' dan il-Kumitat forsi jiftakru il kummissjoni Ewropea u il-Kunsill Ewropew iġġieldu għatih sabiex jiblokkaw il-trattat għal Lomja. Iżda is-sena l-oħra blajnuna ta'kom il-pożizzjoni tagħhom imbidlet, iċċaqalqet u issa huma għandhom mandat sabiex jinnegozjaw. Ħalli jkun hemm trattat. Madana kollu jina jiddispjaċini dal-ħodu illi kolli nirrapporta il-Kumitat għal petizzjonijiet illi negozjaturi, negozjanti tal-Unjoni Ewropea qed ikomplu iva il-ġimgħa l-oħra f'Ġeniva f'Wajpo. Il-negozjanti tal-Unjoni Ewropea skont il-transkript komplew e, jinsistu sabiex tiġi inkluża fit-test ta' trattat, jiġu inklużi proċeduri burokratiċi sabiex Eh, jiġi żgurat il-lobby tal-pubblikaturi dan wassal għal testa tartat faċli ta' disa paġni illi ġi mfassal mill-Unjoni dinija tal-omja fl-2009 minn disa paġni sar, sar tekst ta' 22 paġna B'referenzi għal ħafna drittijiet tal-awtur u liġijiet ta' drittijiet tal-awtur u eluf ta' alternattivi u kol sentenzi f'parentesi, paragrafi f'parentesi sabiex jiġi ġustifikat tiġi ġustifikat, jiġi ġustifikati dawn il-klawżoli l-Unjoni Ewropea titkellem dwar il-ħtieġa għal bilanċ bejn id-drittijiet tal-awturi u l-pubblikaturi u drittijiet tal-persuni neqsa mid-dawl u dawk eh, li batu mid-dizleksja kif ukoll dawk li jsofru minn problemi marbuta mal-print. X'bilanċ hemm bżonn sistema ta' drittijiet tal-awtur illi diġa' tipproteġi l pubblikaturi x'bilanċ huwa meħtieġ meta it-trattati kollha tal-proprjetà intellettwali diġa' iħarsu l pubblikaturi. Dak li użgur u illi bħalissa b'dan it-trattat hemm bżonn ta' approċċ mhux bilanċat sabiex eh, nissodisfaw l-ħtiġijiet tal-komunità tal-persuni li jibgħatu minn problemi marbuta mal-print mal-istampar meta l-iskjavitu ġi fl-aħħar abolit bilanċ bejn il-ħelsien tal-iskjavi u il-protezzjoni tal-interessi ekonomiċi ta' min ta' sidin tal-iskjavi dak kien jiżgura l-aħjar riżultat, l-aħjar bilanċ Aħna irridu ninsistu illi din l-inġustizzja tiqaf darba l dejjem 22 xar ilu. Is-27 stati membri tal-Unjoni Ewropea u 12 il-stat membru, il-12 il-membru, 12 il-stat ieħor madwar id-dinja res u test għal dan it-trattat. Kienem biss eh, paragrafu wieħed f'parentesi illi ma kienx hemm deċiżjoni dwaru, iżda sa minn dak iż-żmien in-negozjanti tal-Unjoni Ewropea u stati oħra iġġieldu sabiex dan it-trattat imut fuq ommu. Dan għamluh minħabba li għamlu wisq leġislazzjoni, leġislazzjoni eċċessiva u wisq burokrazija. Din l-inġustizja għandha tieqaf in-negozjanti tal-Unjoni Ewropea għandhom l-influenza politika sabiex dan jieqaf u jekk dan ma jagħmluhx mela allura l-Ewropa ser tidher bħala il-kattiva minnaħa tal-komunità illi eh, għandhom disabilitajiet ta' print fiħdan ma jpol persuni edin jgħidu illi dan qed isir trattat għal protezzjoni tal-drittijiet tad detenturi ta' drittijiet kontra il-persuni nieqsa mid-dawl. Dan il nuqqas ta' kodba, dan il nuqqas ta' kodba mhux ċajta għandna nsibu soluzzjoni għal dan in-nuqqas ta' kodba u hemm bżonn ta' trattat sempliċi u effettiv, hekk kif propost mill-komunità tal-persuni neqsin mid-dawl u dawk li għandhom id dislexja Sinjor President, nixtieq infakkarkom illi fadalan anqas minn tmien ġimgħat qabel ma tibda l-konferenza diplomatika sabiex jiġi approvat dan it-trattat f'Marrakesh. Dan il-Parlament huwa rappreżentazzjoni demokratika tal-komunità tal-Ewropa għal persuni li għandhom disabiltajiet ta' print jekk dan jiġi approvat f'Marrakesh u kol fl-Ewropa, jina nitlob il-membri kollha tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet, il-membri tal-Parlament Ewropew illi jisħu jinsistu li negozjanti tal-Unjoni Ewropea jibdew illum qabel għada jinnegozjaw trattat sempliċi, effettiv u li nieqsa mid-dawl jistgħu jużaw sabiex ikun hemm kapitolu ġdid illi jinbeda għal komunità tal-persuni neqsin mid-dawl dawk li għandhom id dislexja u dawk li għandhom problemi marbuta mal-print. Grazzi għal kummissjoni il-Sinjora Martin Platt. Kjożbok. Grazzi u l għadu tajba l-kulħat. Kif tafu, sur friend fakkarna l-lin għal-koll il-LBU ila tip kampanja f'din l-organizzazzjoni biex tejn dan il-kwistjoni għall-armajn ħames snin. Issa, il-fatt li t-talba hija waħda ġusta, hija raġuni għaliex ħafna pajjiżi llum qegħdin e, idawru u jaqilbu il-kodba u l-liġijiet li kollhom il-liġijiet li kollhom e, din il-copyright e, tagħmel din l-eċċezzjoni minħabba biex ikun hemm dal l-iskambju ta' kodba f'formati differenti. L-Unjoni Ewropea hija parti minn dawn il-pajjiżi. Imma kif għaddejjin l-affarijiet huwa importanti ħafna biex aħna noħolqu dan kollu fi trattat internazzjonali. naqblu koll li għanna naqblu e, bl-iskambju ta' kodba eh, bi formati speċjali f'dawk il-pajjiżi fej inkella ma jkunx hemm dawn il-kodba. Lan aħħari kif b'mod daqshekk effettiv għalinna dik kemm il-darba li biju huwa ċar aċċess indaqs għal dawk neqsin mid-dawl. Irid ikollhom aċċess għal kotba u fl-istess ċirkustanzi kif ukoll dawk bħal kulħadd. L-Unjoni Ewropea imma mhijiex l-uniku partner fin-negozjati. Attivi wkoll pajjiżi bħall-Istati Uniti, il-Brażil, l-Indja, il-Kanada, in-Niġerja, il l-Eġittu, Ġappun u l-Awstralja. Negozjati ta' dawn in-naturi rridu inħobbuha jew le huma komplikati. Sfortunatament u kontra dak li jistgħu jgħidulkom ċerti NGOs, l-Unjoni Ewropea waħida m'għandix is-seta illi tibdel trattat. Delegazzjonijiet differenti jiġu b'talbiet differenti. U għaw, Fdin mejda rridu negozjaw per eżempju l-aħħar round f'Ġinevra l-Eġittu insista illi jkollhom id-dritt ta' traduzzjoni inkluż fit-trattat, xi ħaġa illi li biju qatt ma talbet. L-Indja riedet tibda diskussjoni fuq l-interpretazzjoni ta' ta' ftejjimiet li Stati Uniti rridu jmorru fuq frejm li aħna kellna konna temmejna fifrar fuq ir-rabta bej dit trattat u obbligazzjonijiet internazzjonali oħra. Jiġifieri fejn qegħdin illum. Ir-riżultati tal-aħħar round ta', ta negozjati ma kienux dak li aħna stennejna xejn minn hekk. U issa wasalna f'punt fejn hemm komplikazzjoni kbira għat rridu nfasslu għannes li għat irrid ikollu iktar proposti. Xiftit biss li joħorġu mill-Unjoni Ewropea, ħafna oħrajn jiġu minn postijiet oħra. Allura, biex il-Marrakesh ikun taħtieġ ikun ta' suċċess, għanna bżon trattat effettiv li jkun fih aċċess u ndaqs għal kodba għal dawk neqsin għal dawk neqsim smiħ meqsim id-dawl. Ma rridux li kex ikkun bla suċċess. Di mhijiex ħaġa li qed nippjanaw. Għalla xħan għamlu minn issa sa kex l-ewwel. Għanna bżon nippruvaw insibu mezzi kif inkomplu bil- Eh, bix-xogħol diplomatiku qabel il-konferenza. Alla volja ma jkunx hemm skedat daw tipi daw il-laqat ma nix nistennew il-Marrakesh jiġri biex aħna nippruvaw insolvu kwistjonijiet pendenti. Din il-verifika hija maqsuma mill-partners ta' negozjati kollha kemm huma kważi jridu nsibu l-mezzi kif inkom nissuktaw bix-xogħol naraw kif nistgħu naħdmu b'dawn il- dawn il-partijiet ta' negozjati li jixtiequ jagħmlu dan għanna nsolvu għad il-kwistjoni għaliex bħan negozjati kollu memx punt li aħna navvanzaw li jekk ma nagħmlux dan b'mod inklusiv. Di ġratilna fil-passat. Il-test iktar sempliċi li għanna u s sufrendi r refera liħ kien xi ħaġa li aħna provajna naqilbu fuqu u naraw li jkun approvat minn numru ta' pajis u ma ġiex aċċettat bażikament għaliex kien hemm nisa kien hemm nies illi ma kinux fuq il-mejda ħassewhom ħassewhom maqtuħan barra. Ħan nispiċċa hawnhekk, Sinjura President, trid tispiċċa għax sar il-ħin. Uh, okay, um, I, I was just to say that we will l-interpreti diġa tawna eh, ħin bizzejiet, qed nagħlaq il-Kummissjoni għana nagħmlu l-almutana x'inħossu li din hija kwistjoni politika u koll u għammurru l-esti l-Marrakesh biex narra nifacċaw dak li jgħat istennina. Grazzi ħafna. Mm. Issur sur Cashman, jina nitkellem fil-qosor ħafna, aħna rridu nżommu l-pressjoni, naqbel ma l-proposta mill-petizzjonista nitlob li negozjaturi tal-Unjoni Ewropea biex tkomplu mixin bija din meta nar sur Barnier ħanajdlu ejja niprofaw namlu nalmu l-almutana u mux noqogħdu nitċekjaw u naraw niverifkaw jekk jekk ktieb huwiex kummerċjalment fl-idejn bħala prerekwiżit għal dit traduzzjoni. Hemm bżonn nieqfu minn insaqsu għal ċerti kondizzjonijiet għax diħa tiffaċċja diħa nattatina ferm aktar eh, problemi biex aħna nitolbu u allura nitolbu eh, laqa urġenti ma' Michel Barnier. Grazzi, idea eccellenti jittat il-President. Is-Sinjora Liftenberg Grazzi ħafna, jiena ma nistax li f'naqbel ma dak li ntqal, dinja kwistjoni natu kodba l-persuni privati, għax inti ħat il-limita kollox fuq organizzazzjonijiet tal-omja, kull persuna li tgħix f'pajjiż fejn m'hemmx organizzazzjoni tal-omja u dil persuna tkun għamja ma jkollha l-ebda ċess, għal-għadha dispozizjoni dispożizzjonijiet huma dawk illi ġew defiżi mill-Unjoni Ewropea u jiena nħoss li dawn jagħmlu l-ħajja ta' ta' daw in-nies ferm iktar komplikata milli kif inhi bħalissa lura jekk joġobkom bħalissa nitlob li tim ta' negozji il-gruppi ta' negozjati biex isibu soluzzjoni għal daw iż-żewġ emendi. U ħaġa oħra jiena nixtieq pereżempju jkolli l-mandat anka b'mod konfidenz kwistjoni konfidenzjali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 illa lix l-attitudni tal-Komissjoni u ta' Subbanje meta fil-bidu kienu kontra tagħha din il-ħaġa u qed jieħdu l-pass importanti biex jappoġġjaw it-trattat ir-riskju hawnhekk qiegħed fuq id-diffikultà ta' li kodba jimxu min-naħa l-oħra. Il-problema hi illi dak li qed naraw huwa li riżultat politiku li konna trattat ikun diffiċli biex aħna ndawruha fi vantaġġi prattiċi. Meta naraw li l-Unjoni Ewropea trid tkun jew responsabbli jew taċċetta responsabilità għar riżultat Eh, jen kolla inkella jkollna nżommu mal-governanza u nkunu żguri li D u E ikunu simplifikati biex ma jkunux eċċessivament burokratiċi. Jien naħseb aħna rridu naslu għal ftehim hawnhekk ti komu negozjaturi oħra biex bekk naslu għal riżultat tajjeb din hija kwistjoni importanti u mhix sempliċement kwistjoni li aħna ntejbu l-aċċess kummerċjali ta' dal-kodba. Ċirkulazzjoni ta' kodba jista' jsir permezz b'modi oħra bħal pereżempju libreriji li jkunu formati oħra. U naħseb essenzjalment da' għalhekk aħna in-negozjaturi jridu jkunu e, e, apposta ma jċaqalqux minn fejn jkunu fil-pożizzjoni tagħhom. Din il-kwistjoni tal-copyright hija waħda diffiċli u ġeneralment hija marbuta ma' dawk li b'mod egoist ikunu jridu jżommu ċertu vantaġġ u dan ma jistax jintuża kontra persuni neqsin mid-dawl, iġfiri għanna bżon jieħdu attitudni b'saħħitha. Fil-qosor ħafna kelima li mis nixtieq nagħti eżempju biex niftakru eżatt f'esseċament x'inhi tmur f'librerija ma kulħadd ħlif jiddeċidu fuq mit ktieb li qegħdin qudiemhom il forsi eh, hemm ħames kotba li hemm fidejn l-omja, ex dinja, dinja E, libertà ejja nżommu li nfusna iffukati fuq xem verament in kwistjoni hawnhekk. permettu li nirringrazzja l-interpreti, grazzi, tal-li zidulna xol. Issa, naqbel ma l-sir laqa ma sur banja, u jkun hemm mistoqsija bil-fom naħseb waqt il-plenarja li twassal għad direzzjoni li intom edin turu. Grazzi lill petizjonisti għal daw għal xogħol Have announced their, their willingness to address an oral okay. question. At least S&D was backing this idea. Oral question with answer in uh, Strasbourg.